Chers collègues, est-ce que je peux vous inviter euh, Aziz kollegi, nistedilkom sabiex tiħdu postkom għax eh, aħna għanna odwa mimlija da' zbajda għanna ħafna nis mistidna u nixtiqu li kullħat ikollu l-ħin biex jitkellem nixtieq nirringrazzja li Sinjura Joel Milkej, Ministru tal-Impjigi u l-Ugwaljanza mill-Presidenza Belġana. Nirringrazzjaw tal-liġi ta' unek, ta' titkellem in, Sinjura Ministru, imma u koll nishti wkoll eh, eh, koll l-successuri tiegħek għax wara l-Presidenza Belġana sar ikollna il-Presidenza Ungeriża u għandna tlet ministri Ungeriżi li eh, qed eh, jagħtuna l-unur li qegħdin fostna llum illum biex eh, jaraw u jaraw kif ħajħejju il-Presidenza Ungariza għaw il-Ministru ta' Rizorsi Umani sur eh, Miloš Zoltajix huwa Sekretarjat Soċjali għal affarijiet Soċjali u sur Sanders Ċombas huwa Sekretarju tal-Istat għax-xogħol. U aħna nixtiequ nagħtuhom merħba u nixtiequ ukoll Illi aħna ikollna seduta siwja għalikom u għalina u koll. Sinjura Ministru, minna minajra aktar dawmin, tista tibda titkellem int, l-ewwel net ser ikonna skambju ta' femiet miek, imbagħad eh, ikun hemm ukoll skambju ma' ministri oħrajn mill-Presidenza Belġana illi għandhom xaqsmu maffariet li huma kompetenza ta' dan il-komitat mela nistinej sabi biex titkellem, forsi 10 eh, minuti kwarta, dolbok ma tħetux ma tħetux fittura xkif ta' fl mp siħobbu jagħmlu ħafna mistoqsijiet. Grazzi ħafna, prova nagħti eżempju tajjeb l kollegi Ungeriżi jiena. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li qegħdin hawnhekk u għall istadina li tajtuni u rrid ngħidilkom illi huwa pjaċiri li u wieħed mill-aktar komitati importanti fil-Parlament Ewropew dan għandna temi komuni. U dan huwa mument ewlieni fuq il-qada soċjoekonomika tal-Unjoni Ewropea. U jiena naf din l-era ġdida ta' gvernanza li aħna qed nitlu, mod partikolari dak li nxaqsam mar wol tal-Parlament Ewropew l-applikazzjoni ta' trattat. U għandi f'maħu kol illi eh, din il-revoluzzjoni n-applika sal-inqas li trataħħa, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam l-importanza li qed ta' aktar arwol tal-Parlament Ewropew fl-Organizzazzjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea. Mela, ma narma malajr. Din il-Presidenza Belġana qed nibdewa fi żmien li naħseb li huwa importanti wkoll minħabba l-importanza u eh, l-kriżi fonda li kellna ngħadu minnha u li għadna dejjem minna. U anke wkoll minħabba li deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea qed tieħu f'dak li għandu x'aqsam mal-istrateġija 2020. Dak li konċerna li hemm il-miri li għandhom x'aqsmu mal-impjiegi u l-adozzjoni ġejjina tal-linji gwida fil-qasam tal-impjiegi. Imma u kol dak xaqsam deċiżjoniet fil-qasam tal-gvernanza ekonomika, daħan nitkellem fuq aktar il-qoddim. U għaminu jek għanna ambizjoni aħna l-presidenza belġana. Dejjem nejdu li il-presidenzi huma ambizjużi ħafna, ma l-ambizjoni tajn jek il l-qoddim. Din i li nippruvaw illi il-politika tal-impjigi natuwa nerġaw il priorita kemm fil-qalba fl-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, l-istrateġija 2020, fl-adozzjoni tagħha u anke f'dak l-inxaqsam ma' twettiq tal-linji gwida fil-qasam tal-impjiegi fil-qafas din l-istrateġija, imma wkoll irridu li l-politika tal-impjiegi u lil dawk responsabbli minn din il-politika nqeduhom fil-qalba tal-gvernanza tal-qasam ekonomiku. Għaxina naħseb li aħna nistaw Eh, biss nappoġġaw eh, din l-istrateġija tal-2020 billi naraw li eh, l-impjiegi jinataw importanza fil- seba flagship initiatives kif dak xaqsam l-innovazzjoni zaza fil-bidla tal-klima. <clears throat> F'dawn l-affarijiet korra qed naraw illi l-impjiegi qegħdin F'dawn l-inizjattivi kollha biżejjed naraw li l-linji gwida l-impjiegi l-erba linji gwida li hemm għal l-impjiegi u l-politika soċjali jikkonkretizzaw tlieta minn ħames miri tal-istrateġija 2020. Ġifieri dan kollu biex nuri l-importanza li l-impjiegi nqeduhom fil-qalba tal-istrateġija. Mux għed nitkelmu biz fuq eh, sempliċi tkabbir, mux dik biz li għanna bżon, għanna bżon tkabbir li ġib impiegi u mux impiegi l-kunu li jkunu, imma impiegi ta' kwalità. Mena, din il-priorita hija importanti kemm fuq il-livell politiku kif ukoll fuq il-livell tal-gvernanza ekonomika. Ħnibda b'dan tal-aħħar. Għax forsi dan huwa qasam naqra ġdid illi fuq naħseb illi għandna noqogħdu bajnina miftuħin fuq. Imbagħad wara nispjega x'inhu huma l-prijoritajiet u li nibdel xaqsam mal-politika tal-Presidenza Belġana. Kemm dak għandu xaqsam mal-futur qrib fuq ġestjoni tal-kriżi u l-ħux mill-kriżi u anke fuq medda twila ta' żmien, jiġifieri fuq il-miri marbuta mal-twettiq tal-istrateġija l-ġdida fil-qasam tal-impjiegi. U u koll irritna ma'kom nati stampa fuq fuq ta' xogħol leġislattiv li ħajkonna biex nagħmlu. Mbagħad ovvjament wieġeb il-mistoqsijiet tagħkom mela l-ewwel ned l-importanza tal-impjiegi fil-qasam tal-gvernanza ekonomika. Fil-qasam tal-gvernanza ekonomika ovvjament ser ikun hemm temi oħrajn u diskussjonijiet politiċi oħra u konxa minn din il-ħaġa, però naħseb li hawn rankatura importanti ħafna għalissa. Illi aħna rridu naħtfu Aħna ġifiri, għed <clears throat> nitkellem in-nies responsabbli fil ferati differenti tal-impjigi kemm fuq livell tal-Parlament, fuq livell tal-Kunsil EBSCO. Għaxina jidir li illi eh, ma jkunx bżonn tfakru illi l-impjigi eh, dejjem eh, ma tantx ingħataw importanza fl-istrateġija Ewropea minkejja il-potenzjal li hemm. Eh, mod partikolari għabbażi tal-artiklu 948 ta' trattat biex eh, danna tuħni ġdijt. U jina naħseb il għalina l-kollu l-osservaturi eh, kolla l-impjigi barra dimensjoni soċjali li għandu li għandhom dejjem intajnija tajnija eh, importanza għandu jisu Eh, rwol ta' tiswija biex nsewwu um, l-izbalji ta' s-suq, ġifiri hemm dan l-aspett reattiv għas-swieq. Imma hemm rwol importanti li qatt maħdimna fuq da stant, ir-rwol makroekonomiku tal-impjiegi u l-ħtieġa li konna approċ proattiv minn qabel, il-nasbu għalih minn qabel fil-politika tal-impjiegi u għallura politika tal-impjiegi jidirli. <clears throat> illi mhux biss għandha tiffoka fuq diskussjonijiet makroekonomiċi ma wkoll għandna nħarsu lejn id-deċiżjonijiet fuq il-gvernanza makroekonomika b'mod partikolari f'dak li xaqsamma ċiklu ta' sorveljanza makroekonomika. Dan minħabba l-fatt illi l-impjegi, f'dak li xaqsam mal-offerta tal-impjegi hija kwistjoni eh, importanti għal kompetittività u kif ukoll għal produttività u l-investiment fil-kapital tal-bniedem, fil-kwalifki, il-ħiliet. il ħiliet U aħna nafu li jekk l-ekonomija Ewropea trid tkun aktar kompetittiva għada pitada, ovvjament trid ittejjeb il-kwalifiki tal-ħaddima tagħha u trid tinvesti mod partikolari fl-imħuħ u f'rikkezza li teżisti fil-forza tax-xogħol. Din hija ħaġa fundamentali. Għandna nafu wkoll anke dak li nxaqsam l-offerta tal-impjiegi Huwa importanti li jkun hemm aktar sem fissu eh, tal-impjiegi. Waqaf il-numri demografiċi u allura jrid ikun hemm aktar eh, parteċipazzjoni fil-suq tax xogħol. Inkella jkollna problemi fil-kompetittività min-naħa tat-talba u għamminnu li il- politika tal-impjigi importanti minħabba eh, irridu naraw kemm hu prezz tax-xogħol. <clears throat> anke biex infaslu il-politika tal-salarji fil-ħolqin tax-xogħol. U ħanitkellem ukoll fuq setturi ewlenin li għada pitada jistgħu jħolqu aktar impjiegi bħal pereżempju s-setturi ekoloġiċi l-ġodda jew setturi marbuta mal-innovazzjoni u affarijietek. <clears throat> Fiftit klim mena, barra l-elementi budġetarji li nasab il-politika tal impiegi hija inevitabilment marbuta magħhom għax jekk ikollok rata ta' għad kbira, ovvjament se kollok aktar nefqiet u id-dħul tal-gvern ħajaqa. Però eh, barra il-rabta mal-aspetti tal-budget u l-aspetti tal-kompetittività, tal budget u l aspetti tal tal budget u l aspetti tal kompetittività Jiena naħseb illi eh, dak li huma responsabbli mill-politika tal-impjiegi għandhom ikollu kollhom rwol fil-gvernanza ekonomika. Għalhekk aħna edna din it-tema fil-Kunsill informali li aħna kellna l-ġimgħa l-oħra u għalhekk aħna stidna lil Herman Van Rompuy u naħseb kellna laqgħa importanti ħafna biex nesprimu dawn il-femiet. U għana provajna namlu b'tali mod sabiex fid-deċizjonijiet li jmiss il ħajiet jihdu fil-qasam tal-gvernanza ekonomika għal ottubru għabbażi ta' xogħol ta' task force, aħna nkunu nistgħu tassew inqisu illi kif dak għandu xaqsam ma' sorveljanza tal-izbilanċi makroekonomiċi u għallura sorveljanza makroekonomika u sorveljanza tematika xil-Kommissjoni ħarġet f'żewġ proposti paralleli fil-qasam tas-sorveljanza, kunu nistgħu nibbażaw dawn l-elementi mhux biss fuq l-artiklu 121 imma wkoll bażi tal-artiklu 148. Għalhekk il-Kunsill Epsko jkun jista' fl-istess waqt jibdel u kif ukoll itejjeb ix-xogħol tal-analiżi makroekonomika u tejja tal-indikaturi imma wkoll jkun qiegħed f'qagħda tajba biex jagħmel rakkomandazzjonijiet ġenerali l-istess u koffin qabel il-Kunsill tar-Rebbija għal-rekomandazzjoni ġenerali qabel ma jitresqu l-programmi ta' riforma u l-programmi ta' konverġenza u ta' stabilita' imma wkoll qabel il-laqolja ta' ġunju sabiex ikun jista' jkun hemm ukoll rakkomandazzjonijiet fil-qasam marbuta mal-politika tal-impjiegi mill-Kunsill EBSCO qabel ma jħorġu rakkomandazzjoni tal-kull pajjiż. Naseb dan huwa element essenzjali li jista' jenna li jkollna viżjoni aktar bilanċata f'dak li xasam rakkomandazzjoni li m'għandhomx ikunu biss ibbażati fuq ir-reviżjoni budġetarija u viżjonijiet eh, finanzjarji, però irti kunem vizjoni u kol ta' dawk li huma responsabli mill-politika tal-impjegi u għalura nasib il-komitat kom jidir li li għandu jati eh, opinjoni fuq din il-ħagġa u dan huwa Avanz importanti provaw niksbu sabiex fid-deċiżjonijiet li jmiss ta' gvernanza nkunu nistgħu nibilanċaw l-sis tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali fit ta' deċiżjonijiet. Li s'issa kien għadu mhux qiegħed hemmhekk, allura aħna tlabna lil illimkom biex eh, eh, flimkien ma' diġi impiegi u tal-Kommissjoni jamlu proposti konkreti fuq dan il-qasam. Bazi tal-Konsill informali ħanibatu dokument il presidenza l-lum illi jiġbor eh, fil-qossor eh, diskussjonijiet li kellna fuq eh, ferrati differenti ma l-istati membri biex dan jitqis fil-ħidma ta' task force meta jkun il-waqt għan ipruvaw ikonna konklużjoni ċarim il-Konsil EBSCO qabel ma jitiedu deċiżjonijiet fil-qasam tal-gvernanza ekonomika sabiex <clears throat> nsemmaw leħen ta' din il-ferra importanti din hija waħda mill- l-ewwel miri. Meta qed ngħidu li l-impjieg għandu jkun fil-qalba tal-istrateġija. Jekk ma jkunx fejn ehm, jittiedu deċiżjonijiet ħajkun ħafna dokumenti li jgħidu ħafna affarijiet, ħafna paroli u ftit fatti. Issa hemm l-aspetti fuq medda twila ta' żmien. <clears throat> u hemm ukoll affarijiet tal-futur qrib, fuq il-futur qrib. Il-kriżi kif noħorġu mill-kriżi miżuri tajnuna fil-qasam tal-impjiegi jew biex eh, jitqabdu nisa xogħol li tieħdu minn ta' stati membri qed nippruvaw li jkollna l-aktar approċċ bilanċat possibbli għabbażi tal-evoluzzjoni tas suq biex nevitaw li dawn il-miżuri ma jittieħdux mod bikri jew ikunu prematuri. <clears throat> li fi sens li eh, dawn jitneħħew qabel il-waqt. għax eh, jista' jkun li l-qada tkun għada fraġli. U għalhekk aħna tlabna li konna monitoraġġ tal-miżuri li hemm eh, kontra l-kriżi eh, biex naraw kemm huma effettivi u ħajkun hemm rapport tal-emko u ħajġi trattat ukoll fil-kunsil tagħna għatna għal-ħabta ta' nofsinar fi 22 ottubru. ħafna drabi nitkellmu fuq il-periodu ta' wara l-krizi u fuq l-10 snin li ġejji fil-qasam tal-impjegi imma bi 23 miljon persuna edha li għanna u brati li taqat li xidrabi għati orbu l-10 fil-mija ma naħsibx li dinja situazzjoni illi eh, tenna biex nasbu daqstant il-bot. <clears throat> rridu l-ewwel nieħdu sib il-futur immedjat. Għal medda twila ta' żmien aħna qed nippruvaw illi jinwet u l-linji gwida l-impjiegi u nadottawhom. Għanna xew wkoll illi nħejju d-diskussjoni tewlenin ta' riforma strutturali. <clears throat> Illi qed jistennewnu li huma marbuta ma' bidliet kbar fis-soċjetà marbuta ma' żieda fl-omor tal-ħajja tal-bniedem <clears throat> U aspetti oħrajn li rridu nqisu għax hemm ukoll popolazzjoni qiegħda dejjem tixjie. Għal-Kunsill ta' Ottubru fil-Kunsill formali ħan adottaw il-linji eh, ta' gwida għall-impjiegi. Kien hemm xogħol importanti li sar missur Juri, kellna l-opportunità niltaqgħu flimkien naf illi kien nies mill-Parlament Ewropew ma kienux kuntenti minħabba kien hemm din l-adozzjoni mhix formali fil-Konsil Ewropew ta' dawn il-linji gwida meta ma kienx hemm adozzjoni formali qabel fil-Parlament Ewropew, għalhekk jiena proponejt li kolli laqam formali mar-rapporter <clears throat> minn għada sess ħalli nkunu nistgħu naraw kif nistgħu inħejju diskussjoni u l-adozzjoni ta' dawn il-linji gwida biex nippruvaw inqisu elementi ta' priorità li jintom qedtu fuq il-mejda b'mod partikolari ta' samma impjiegi Eh, ekoloġiċi biex najdu għek u f'dak nxaqsam l-indikaturi. Jew sottoindikaturi, jew il-sottomiri skont eh, dak eh, l-klim li wieħed juża. <clears throat> Fil-linji gwida, tal impiegi rridu li nħarsu lejn l-istrateġija fil-qasam tal impiegi U għanna zewċ miri. L-ewwel biex eh, naddu lejn ekonomija eh, aktar ekoloġika u biex nqisu l-fatt illi tul issa il-ħajja tal-bniedem twalet. Mena, it-temi tal-Konsill informali eh, li għadda kienu jitrattaw din il-ħaġa. Il-konferenza ministerjali li ser issir l aħħar ta' settembru fit-28 u 29 ta' settembru u ħajkun hemm is-Sinjur Schroeder li ħadkun hemmhekk li ħejjet dan ir-rapport interessanti fuq il-problematika ta' tranzizzjoni li impjiegi ekoloġiċi u ekonomija eh, li, li tkun ekoloġika għanna wkoll rapport ta' l-imko li jasal għal ħarifa <clears throat> li miss u l ambizzjoni tagħna ta Bazi ta' xogħol tal-Parlament Ewropew u tal-Konferenza Ministerjali u anke ta' staff working paper tal-Kummissjoni l-ambizzjoni tagħna li nkunu nistgħu nħejju konklużjonijiet konkreti u ambizzjużi biżejjed fuq l-istrateġija f'dan il-qasam fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Tini priorità ewlenija fuq um, il-tuf l-omar tal-ħajja tal-bniedem għaw il-kollega tal titkellem fuq eh, il-Green Book fuq il-pensjonijiet u għek, imma mill-qasam tal-impjegi aħna deċidejna li nidedikaw konferenza importanti flimkien mal-Fondazzjoni Dublin fuq il-kwistjoni partikolari li eh, tittawa il karriera imma dan x'implika dan f'dak il ma' kwalità tax-xogħol, l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol u anke ta' kif titqassam il-karriera u l-kwalità tax-xogħol li jkun hemm. Daħan nagħmluh din il-konferenza fis-16 u 17 ta' Ottubru imbagħad l-għada ser ikolna seminar fuq dimensjoni oħra essenzjali L-ewwel eh, aspett ħaj jippermettina li noħolqu impjiegi eh, favur l-ambjent u l-tini wieħed eh, ħaj jippermettina li naraw kif nistgħu noħolqu impjiegi għabbażi tal-servizzi li jkollhom bżonn il-persuni u anke biex naraw kif nistgħu noħolqu impjiegi f'dawn l-aspetti marbuta mal-tul fl-omar tal-ħajja. It-tieni kwistjoni marbuta mal-ewwel waħda r-ristrutturazzjoni. Flimkien mal-Kummissjoni eh, qed narganizzaw eh, konferenza kbira fuq ir-ristrutturazzjoni din ser isir fit-18 u 19 ta' novembru. Dana bazi ta' forums eh, li ta' fora li saru fil-27 stat membru ħanħaraw lejn l-aspetti marbuta matul fl-omor tal-ħajja naraw eh, xinu ma l-bżonnijiet li jem biex nanticipaw il-ristrutturazzjoni li kunem bżon u naraw eh, u koll il-kwalifiki u miex bizzejt u naraw jek hemmx odot li huma meħtieġa. Baqli minuta rrid ġenna naqra mena. Menna il- tielet priorità fost il-ħamsa tagħna fuq meda twila ta' żmien għandax taqsam mal-flessi sigurtà b'dimensjoni importanti fuq l-impjiegi ta' żgħażagħ li hija priorità eh, f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi qed nistennew il-komunikazzjoni wkoll tal-Kummissjoni fuq din il-ħaġa u hemmhekk Aħna wkoll ħajkolna konferenza importanti fuq dan il-punt. Aħna wkoll qed nistennew opinjoni mill-Lemko. Ħajkolna wkoll dikirazzjoni mill-President tal-Kunsill formali tagħna tal-aħħar ta' Diċembru. Mbagħad wara Aħna tajna priorità l-ġlida kontra diskriminazzjoni fis suq ta' xogħol se tkun it-tema prioritarja tal-15 u 16 ta' settembru u ħanaħdmu eh, fuq eh, diversità u dawn il-punti kollha barra l-proposti differenti l-oħra illi ħanamlu f'dak l-għandu x'jaqsam ma' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel U għawnek għet nitkellem u koll il kappell tal-Ministru eh, tal- eh, l-opportunitajiet indaqs u fiħdax u kollħa għandi laqa biex nitkellem fuq dawn l-affarijiet. Mena, dawn huma l-ħames prioritajiet tagħna fuq medda twila ta' żmien biex sama x-xogħol leġislattiv eh, forsi nkunu nistgħu nsemmu dan tamu tagħmlu l-mistoqsijiet imma maċċar, imma aħna ħanaħdmu ħafna fuq l-adozzjoni tal-linji gwida tini net fuq il-working time ma sibx li eh, bxorta ħazina mux taħt il-presidenza belġana li l-affarijiet jġru bil-fors għax il-kummissjoni edha tħej il-pozizjoni taħħa bażi ta' studju tal-impatt U kif ukoll a bażi ta' tieni konsultazzjoni naħseb dik tkun ħaġa għal taħt il-Presidenza Ungeriża. Hemm direttiva illi tħares il- ħaddima mill-raġġi manjetiċi. Din eh, ħatiġi trattata, ħatibda tiġi trattata minn Ottubru 2010. Eh, Mbagħad għandna wkoll direttiva li għandha x'qasam mal-Komitat tan-nisa li għandha x'qasam mal-maternity leave. U għanna u kol xogħol fuq diskriminazzjoni il-Kumitat ta'kom u impenjat b'opinjonijiet li qed jagħti fuq temi eh, sensittivi Umbat hemm ukoll l-aspetti marbuta mal-immigrazzjoni, hemm id-direttiva fuq il-permess eh, wieħed, hemm id-direttiva fuq il-ħaddiema staġjonali li kif ippreżentata wieħed imbagħad hemm il-direttiva fuq l-ICT. Diskussjoni ser isir fl-2011 eh, ukoll li ser isir taħt il-Presidenza Ungeriża fuq il-sekundar il-fatt li wieħed isellef eh, ħaddiema lil ferat oħra tal-kumpanija. Et naraw eh, kif nistgħu meċu din il-presidenza bl-aħjar mod u naraw ukoll illi jirne xilna eh, insibu soluzzjoni biex eh, niformaw il-gvern u għek nkunu nistaw nizguraw kontinuazzjoni u ma jkunx hemm problemi. Grazzi ħafna mena lilek. Meta delegazzjonijiet il-taqaw miegħek eh, fuq it territorju tiegħek eh, inti eh, tkellimt magħhom u Prosit u kol tal li rejtu li anke gvern li għadu ma forma xruħu sew xorta jista jiprezenta program ta' ħidma għanna tmija li jishtiqu li jitkelmu u għanna 25 minuta għad dispozizjoni tagħna dak ifisser żewġ minuti għal kulħadd. Is-sur ċabawri, imbagħad is-sur Alessandro Sarkas.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 Meta ħna nħarsu lejn il-ġejni tal-politika tal-impjegi aħna qed naraw illi aħna qed naħsbu fuq l-istess affarijiet intom il-Presidenza hawnhekk fil-Parlament Ewropew. U din hija ħaġa illi kuntent ħafna bija li qed naħsbu l-istess jiena smajt bir-reqqa nof sentenza li inti għat meta inti semmejt idea illi meta nitkellmu fuq il-politika tal-impjiegi ħafna drabi aħna nitilfu. U din laqtitni din il-ħaġa, meta aħna aħna qegħdin nfittxu kif noħorġu mill-kriżi u strateġiji biex noħorġu minn din il-kriżi huwa importanti ħafna li naħsbu fuq il-politika tal-impjiegi u li naraw kif nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Il-mistoqsija tiegħi hija li din. Inti, Sinjura Ministru, x'taħseb mill-linji ta' politika l-oħra illi ser ikunu meħtieġa sabiex aħna inkunu nistaw inqedu fil-qalba tal-istrateġija l-politika tal-impjigi. Hawnhekk qed nitkellem pereżempju fuq il-politika li tgħin lill-SMEs illi tista' tqiegħed il-SMEs bħala rebbieħa ħalli jkunu jistgħu joħolqu l-impjigi huma wkoll. Ma tkellimniex dwar il kwissjoni ta' finanzjament, imma hawnhekk qed naħseb ukoll fuq il-politika ta' koeżjoni. Għax dan huwa mezz ieħor ta' kif ngħinu l-politika tal-impjiegi. Naf li m'hemmx ħafna ħin, il-President għatatlu l-mikrofonu l-kellim issa sur Sarkas. Milke, in primu lugar. Grazie, Signora President, Signora Ministru, Bħala koordinatur għal grupp soċjalista jiena lek kull suċċess fil-presidenza belġana. Għandkom l-appoċ sħiħ tagħna. Jiena nafda fil-presidenza belġana għaliex il-Belġu huwa pajjiż kbir b'tradizzjoni kbira ta' impenn Ewropew, impenn għal kwistjonijiet soċjali u drittijiet tal-ħaddiema intom tistgħu serħu raskom li jkollkom la poċtana tagħna entużjast ukoll. Għandi xi mistoqsijiet ċerres lek u naħseb li dan l-opportunità biex titkellem fuq kwistjonijiet li kellek taġġel lejn l-aħħar ta' diskors tiegħek fuqhom. Fl-aħħar laqa tal-Kunsill Lebsko aħna smajna dwar il xogħol ta' Sur Van Rompuy u task force u anke l-artiklu 148. Iżda aħna rridu niżguraw li fl-aħħar mill-aħħar it-trattati jiġu implementati bisħiħ u mhux ikunu biss klim firħa fuq il-karta, iżda jiġu implementati kif suppost u nittama li dan iseħ. Għandi xi kummenti fuq inizjattivi leġislativi. Jiena pereżempju rapporter għal Single Permit Directive u l-inizjattiva fuq il-ħaddiema staġjonali. Il-Presidenza Spanjola provat ġib provazzjoni fuq l-ewwel qari iżda din ma kienx possibbli. Dan għaliex kien hemm il-problema ta' ħaddiema temporani. Nxinna nsolvu din il-kwistjoni issa. Jiena bat itra fuq il-permess uniku u forsi tistgħu tħarsu lejn din litra u l-emendi li jiena suġġerejt fiha. Aħna nixtiequ wkoll li nisimgħu l-opinjoni tagħkom fuq inizjattiva fuq il-muscular skeletal disorders. U ħajkonna direttiva fuq ix-xogħol tipiku ser tajdenna fuq dan. Grazzi, jessur sur Tapakis. Grazzi tal-li indirizzajtna llum. Fir-rigward il-kriżi ekonomika li laqtitna li hija ħafna kif rajna b'aspetti soċjali wkoll hemm kummenti li qed jippruvaw jew manovri li qed jippruvaw jagħmlu l-istati membri biex joħorġu mid-depressjoni u x'qegħdin jagħmlu qegħdin innaqsu n-nefqa soċjali u din hija periklu għal koeżjoni soċjali. Aħna neħtieġu li noħorġu proposti biex Indaħlu aktar nis fil-forza ta' xogħol biex ikun hemm taħriġ għal ħaddiema meta jkun hemm ristrutturat tal-kumpaniji u għanna bżonn ekonomija sostenibbli u ekoloġika. Fis-sitxur li ġejjin bil-prioritajiet li intom interess u kemm fir-rigward l-implikazzjonijiet ekonomiċi ser tagħmlu intom biex tiksbu dan il-bilanċ vitali bejn il-lat ekonomiku u dak soċjali. Grazie ħafna, Signora Lin, bat Kossa. Again, and thank you very much for coming. Grazie, grazie tal-li ġejt fil-komitat, għandi tlet mistoqsijiet fuq il-kustenijiet leġislattivi. Il-direttiva tan nisa tqal, u ħaddima tqal, xieġri fi rigward 18 jew 20 ġimgħa ta' ħlas sħiħ, x'inhuma s-sensazzjonijiet tal-Kunsill, x'taħsbu dwar dan? fil-kriżi ekonomika, per eżempju, u fil-differenza ta' traduzzjonijiet bejn stat membru għall ieħor. Ħanimxu f'din id-direzzjoni jew le? Imbagħad fid-direttiva tal-raġi elettromagnetiċi. Ħdimna f'dan il-Parlament fuq dan il-punt u xtaqt nisma' minn għandek jekk l-MRI scanners għandhom xieġu esklużi mill-kompetu ta' din id-direttiva jek għandek jien biżejjed imbagħad nixtieqek titkellem dwar problemi li ħajkollhom nies oħrajn bħal pereżempju industriji li huma mdaħlin f'dan il-qasam. Ħajintlaqtu bid-din id-direttiva ma nafx għal dan. U fl-aħħar fuq direttiva kontra diskriminazzjoni jiena nifhem u nafsew li din id-direttiva weħlet fil-Kunsill mhix qed timxi l-qudiem u għalhekk qed nistaqsi jekk kemx xi progress u ħafna drabi niksbu t-wġiba li bħalissa l-kwistjoni waqfet hemm. U għalhekk tħoss li l-Presidenza Belġana tistgħu tagħmlu xi ħaġa biex tmexxu l qoddim din id-direttiva kontra d-diskriminazzjoni għall-aċċess ta' ċittadini għal dawn is-servizzi? Grazzi nfakkar lil kollegi li l istat tal-kelima jagħmaluqa. U tiġem tlieta li edin f'din l-lista u li mhux ħajkollhom l-opportunità li jitkellmu. Imma mbagħad jingħataw priorità diskussjoni li jmiss jekk ikunu jitkelmu. jitkellmu. Sur Kusa bat is-Sinjura Karima Dali. Sur Kusa. Köszönöm szépen a Udvaz la mita. Grazie ħafna, senjura President. Nixtieq nagħtikom eh, merħba. Jiena kont kontenta ħafna li eh, nara il-kwissjoni tal-persuni b'dizabilità taħt il-presidenza spanjola kienet priorità, pero b'xorta ħażina dawn ma laħqux ħafna riżultati. Jekk aħna nitkellmu fuq il-tkabbir tas-suq tal-impjiegi għandi mistoqsija kif nistaw nofru aktar impjiegi għal persuni b'Diżabilità, Il-Presidenza Belġana għandha pjanijiet għal din il-ħaġa tininet kemm li tixtaqsam mal-familja u il-programmi marbuta mal-familja. Aħna nafu illi eh, tnaqis demografiku u għallura proporzjonalment ser ikun hemm eh, għad kbir ta' persuni b'diżabilità, servizzi soċjali għal persuni b'diżabilità u s-servizzi tal-ħarsin tal-familja tal-familji u li għatwajnuna l-persuni b'disabilità għandkom kompjanietu u proġetti taħt il-presidenza belġana fuq dawn l-affarijiet għax il-problemi mm, tal-familji u tat-tfal eh, b'dizabilita eh, ma tantx jingħataw daqstant importanza. Għandi mistoqsija ftit ilu kien hemm proposta leġislattiva li saret mod partikolari biex ikun hemm karta eh, wahdanija Ewropea għal persuni b'diżabilità sabiex nisguraw moviment ħieles tal-persuni b'diżabilità fih dan l-Unjoni Ewropea. U dan ukoll jista' <clears throat> ikollu influenza fuq is-servizzi soċjali jiena jidirli li din hija kwistjoni importanti. il sinjura Deli u s-Sinjura Gruni, grazzi ħafna Sinjura President. Grazzi, Sinjura Ministru. Għan itkellem fuq żewġ kwistjonijiet li huma ta' priorità ċlida kontra l-faqar <clears throat> u l-kondizjonijiet ta' ħidma l-lum. Għanna 85 miljon persuna ta' li huma nis foqra. U meta naqra il-program ta'kom qed naraw illi bħala proposta u li nar ikun hemm attivazzjoni ta' dawn il-persuni li huma qiegħda u dawk li qegħdin l-aktar imbeda mix-xogħol iva ta' min ifaħħara din il-ħaġa li mhix solvi l-problema ċentrali tal-faqar fl-Ewropa għax qegħdin tinsew il-ħaġa illi x-xogħol m'għadux iħarsek mir-risku li taqa' fil-faqar allura l-presidenza ta'kom ser jkollha biċċa xogħol kbira li tikkonkludi din sena fejn niġġieldu kontra l l-esklużjoni soċjali u intom qed tajdu wkoll ħata ħatoħorġu tal-limit għal ġejjin. Il-mistoqsijiet ċara. Il-President Berġani għal essa li tappoġġa inizjattiva Ewropea li għandha lan li ddaħħal direttiva qafas ta' sew fuq it tul minimu Ewropew. Dik l-ewwel mistoqsija. Tieni mistoqsija punta tassib fuq il-kondizjoni ta' xogħol li sejrin għallar fl-Ewropa fakar ċifra. 160 elf mewt marbuta ma' ma' ma' miżuri ta' sigurtar mhux qed fuq il-post ta' xogħol u eh, hemm xi 8000 eh, eh, ruħ li qegħdin isofru mill-kanċer minħabba l-espożizzjoni li jkollhom fix-xogħol. Ġifieri qisu kull sena jkun hemm xi 80,000 persuna li tilfu ħajjithom. Nafu l qed fuq il-kampjiet elettromagnetiċi però ma' affarijiet oħra, pereżempju kif intejbu sigurtà fuq il-post tax-xogħol, hemm din direttiva famuża wkoll dak li għandu x'aqsam mal-elementi karsinoġeniċi li wieħed ikun esposta li fuq il-post tax-xogħol. Grazzi tal-li tista' tagħtini tweġiba forsi aktar il-qudiem. Signora sinjura Gruni, grazzi ħafna. Sinjura Ministru, grazzi lil ministru tal-li edha unek dal-għodu meta nitkellmu fuq impjiegi u li wieħed l lura x-xogħol ma nistgħux ninsew il-Fond Soċjali Ewropew Jiena eh, rajt li ma tkellimx fuq um mentri minn issa qed inħejju eh, l-ammonti budġetari għal sena ta' program ta' pjanar għal bel 2014 u s-sena 2020 hemm ħafna tħassib fuq il-fondi strutturali fuq il-simplifikazzjoni. U meta taslu għal dawn l-ammonti, għandek forsi xi ħaġa xtajdilna fuq dak li qed isir fuq il-maternity leave inkompli ma' dak li qalet is-Sinjura Lin 18 sa 20 il-ġimma ma xammont ta' kumpens ħajjenata u biex eh, inkompli fuq il-mistoqsija tas Sinjura Karima Delli fil-saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol hemm il-muscular skeletal disorders illi eh, jirrappreżentaw żewġ terzi tal-mart li jiġi rrapportat. Għandkom xi ħaġa intom fil-presidenza ma nix nixxerta il-ministru ħaj kolla l-ħin twiġġa għal kollox imanda l-ħin biex tisma kollox. Is-sur Stefan Jux imbagħad is-Sinjura eh, Arkin. Uh, Grazie President, għandi xi mistoqsijiet ċerressa l-ewwel fuq kwistjoni tal-impjigi u tħassibiet tal-politika makroekonomika. Naqblu miegħek iżda kif ħan ipperswadu l-ekofin li dan huwa l-każ U maqdin jimxu biex ikun hemm tnaqqis ta' deficit ta' 3% l-istati membri kollha sal-tmim tal-2013. Il-grupp tal-SND jemmen li jrid ikun hemm impjiegi biex innaqsu l qat Per eżempju, najdu IVA naslu għal 3% deficit iżda l-ebda stat membru ma jrid imur lilin minn 5% ta' qatt fl-istess tnaqqis Għandkom xi proposti konkreti li ħatresqu li jistgħu ibidlu din it mexxija ekonomika biex nippermettu din il-qada biex kunem hemm tajjeb it-tnaqqis kif ukoll il ta' tal-impigi rridu nżguraw ukoll il-ħaddiema li għatmu għar-rashom jiġu inklużi fil-direttiva fuq il-ħin tax-xogħol. Jiena nifhem fil-Kunsill hemm numru ta' gvernijiet li qed jgħidu li hemm periklu għal din id-direttiva u li l-ħaddima li għarra sa għandhom jiġu esklużi minn din id-direttiva. Intom bħala presidenza Belġana ħat izguraw li l-Kummissjoni tagħmel ħaġa tajba u mmexxu din il-proposta la darbaħna ma aċċettajniex. Il-Senjura Harkin, mbagħad is-Sur Falb. Grazzi. Nilqa lill-Presidenza Belġana merħba un nittama li tiksbu il-program ta' ħidma ta'kom il-mistoqsijiet tiegħi l-ewwel waħda marbuta ma' Stephen Hughes fuq is-sitwazzjoni ekonomika u għalhekk m'għandix għalfejn tenni din id-domanda iżda naqbel ma' dak li qal. U biex inżid ma' dan kien hemm tnaqqis kbir fin-nefqa u anke fis-servizzi pubbliċi fl-Istati Membri u jidher li intom għandkom l-intenzjoni li jkun hemm diskussjonijiet fuq fuq l-interessi soċjoekonomiċi. It-tieni domanda tiegħi li skont id-dokumentazzjoni tajt li l-Presidenza Belġana tixtieq tesplora l-possibilità li sib qafas Ewropew fuq skemi ta' dħul biex ikun hemm kriterji komuni fuq l-adattabilità, l-kopertura u fuq dawn l-aspetti. Tista' tgħidilna aktar fuq dan? is surf falbu l-aħħar kellim ser ikun is surf is-sinjura Bizotto. Ja bik se pani ministri nje septat na organizzazzjoni. Għandi mistoqsija għal-Ministru marbuta ma' organizzazzjoni li hija kemm eccezjonali, eċċezzjonali, organizzazzjoni Belġana. Intom taħsbu li din l-organizzazzjoni ħajkolla impatt jew influenza u kif ħad ikkoperaw ma' dawn in-nies li jirrappreżentaw in-nies li jaħdmu għal rashom kif ukoll SMEs, grazzi. Merci, Madame Bizotto. L-Onorevoli Bizotto. Grazzi President, l'odwa Tajba Ministru, il-mira tagħna huwa li naġiċu biex insaħħu il model soċjali. Għalhekk mhux importanti li nkun hemm tibdila fil model soċjali, l-Belġu pereżempju għandu huwa stat soċjali ġeneros ħafna li għandu ħafna sussidi għall-impjiegi U dan huwa l-modell li tassew tridu tipproponu x'taħsbu dwar dħul minimu. Mistoqsija oħra marbuta mal-minoranzi u drittijiet tan-nisa. Jiena proponejt u staqsejt lill-Kummissjoni fir-rigward il-kwistjoni tal-burka. Jiena ċevejt tweġiba li eh, fost l-affarijiet hemm ksur ta' drittijiet tan-nisa. Nafu li l-Belġu bħal kif ukoll Spanja u Franza għamlet leġiżlazzjoni fuq din it-tema u projbiet il-burka. U għalhekk nixtieq nkun naf jekk il-Presidenza Belġana għandix li tipromovi l-intenzjoni di promovi anke fuq livell komunitarju din il-kwistjoni tal-burka u anki din hija marbuta ma' integrazzjoni tan-nisa u anke tas-sigurtà. Merci, m'exkużu. Grazzi, niskuża ruħi ma tlet kollegi li talbu sabiex jitkellmu imma nwedhom li nagħtihom il-ħina sessjoni li jmiss, Sinjura Ministru, ma tantx baqa' ħin għal dawn l-għaxar mistoqsijiet li saru li kienu għatta mistoqsijiet, però jiena ċerta li inti ħateleb din l-isfida. Iva ħani prova nwieġeb il-kulħadd naqra fuq fuq um, eh, fid-dal tal-ħin li qed jafas. Mela l-ewwel biex iwieġeb pal mistoqsija tas-sur Ori. Huwa ċar li l-politika tal-impjiegi hemm linji ta' politika oħrajn illi eh, tappoġġhom għax eh, hija politika l-ħasam ħafna affarijiet l-ewwel net hemm il-politika tal-SMEs, hemm ħafna diskussjonijiet biex insaħħu small business act, hemm sensiela sieħa ta' inizjattivi wkoll fil-qafas tal-istrateġi 2020 mhix ħaġa taqa' taħt imma l-kollegi li għandhom din il-kompetenza fuq il level tal-Presidenza Belġana eh, kienu dinamiċi ħafna biex eh, wet u eh, dawn il-prioritajiet biex inħeġu l-intrapriżi u nejnu l-SMEs fuq il-finanzjament ukoll ħawieġa pal mistoqsijiet oħra li saru fuq din it-tema, bżonn illi nkunu nistgħu naqdu l-importanza illi jkun hemm responsabilità f'dak li xaqsam rigorozita budġetarja li ma nistgħux naħarbu minna u l-investiment meħtieġ fil-linji ta' politika u l-għanin għal-ġejjini li jfisser ukoll irid nagħtihom ukoll naqra priorità mill-att finanzjarju kollu mod partikolari fl-investiment fil-kwalifki u anke fċertu waqsma ta' politika ta' għajnuna li tinata, mod partikolari għas-suq ta' xol. Biex nwieġeb issa malar malajr għal sur sarkas. <clears throat> Aħna il-taqaw biex nipruvaw naraw fil-fat kif bej l-emendi li jintom ed eh, eh, eh, interess u l-pozizjoniet li għandkom u l pozizjoni tal-Komissjoni tal-Libe, jirnexxilna forsi naslu għal xi tip ta' konsensus ħalli Immexxu l-qoddim id-direttiva fuq il-permess waħdini għax hija ħaġa importanti din u din ħadd implementa l-loġika kollha marbut mal-immigrazzjoni legali imma e, u koll rridu natu idem għal l-argumenti e, tagħkom li huma leġittimi u li wieħed jista' jiddefendihom e, fodot oħrajn u diskussjoni kollna fuq direttivi oħrajn. <clears throat> Għal bidu tal-2011 ser ikolna il-diskussjoni fuq id-direttiva tal- um, ħaddima li ġu mislufa u hemm ukoll id-direttiva daqt uh, fuq il-ħaddima staġjonali biex naraw il-ħarsin soċjali tagħhom kif jista' jingħatax dawn affarijiet li għandhom xaqsmu dan kollu għandu xaqsam ma' non-diskriminazzjoni u ma' loġika tal-ħarsin soċjali. Jiena lesta illi nipprova mmexxi l-affarijiet il-qudiem billi niprofa naqat eh, l-istennija ta'kom u l-affert li bil-forsi rridu jenuna biex imexu l-qoddim din id-direttiva. Mistoqsija li jmiss, kif nistaw aħna na nifukaw u kol fuq il-gruppi eh, partikolari, il-żaza, il-nisa, il-personi b'dizabilita, personi li huma aktar daħla fi żmien u kif nistaw dan kollu naqdu ma' ekonomija bużu baċ tal-karbonju li teħti ċertu kwalifki. Li kun hemm xogħol ta' anticipazzjoni. <clears throat> Irti kun hemm għajnul dawn il-gruppi fil-mira biex ma jiġux edha fil-ġemp minn din l-evoluzzjoni ekonomika li teħtieġ aktar kwalifiku li tkun aktar kompetittiva. U dik hija waħda mill-aspetti ewlenin tal-politika Ewropea Ewropea ġejjena. Il-mistoqsija ta' Senjur Lini, direttiva fuq il-maternity leave, um, problema kbira u element sensitiv għax femi differenti bejn il-pozizjoni ta' dan il-komitat <clears throat> u dak tal-komitat ta' nisa illi ta' maħom s-sadat. U hemm bżonn li jkun hemm konsensus li jkun raġonevoli anke fid-dawl tal-problemi budġetari li hemm bħalissa. U Allura dawn ir-raġunament eh, eh, illi għandna vera li huwa importanti hija kawża ġusta, però rridu nħarsu lejn affarijiet oħra wkoll. Il-mod ta' kif il-Kumitat tal-Impjiegi qed titratta l-affari huwa aktar raġonevoli u forsi jista' jippermetti l-insibu punti ta' konsensus. Bejn iż-żewġ kumitati aħna ħan nippruvaw <clears throat> insibu eh, konsensus flimkien mal istituzzjonijiet Ewropej oħra ħalli nkunu nistgħu mmexxu l qudiem din id-direttiva għandna xi ftit idejat moħħna wkoll hemm ukoll id-diskussjoni wkoll fuq id-data ta' tħul fis-seħ li mill-att ta' evoluzzjoni budġetarja tista' ukoll tqis naqra l-affarijiet sew, ġifier qed nippruvaw mhix l-affarijiet il qudiem imma qed nippruvaw ukoll illi insibu eh, punt raġonevoli li għandu aktar eh, li huwa aktar fuq il-linja tal-Kumitat tal-Impjegi. <clears throat> Il-mistoqsija ta' Sur Kozza fuq il-persuni b'diżabilità fuq l-għawlija tal-egwaljanza aħna eh, minna xie proposti li fuqom ħan ikonna konklużjonijiet u għek nqedin wieġeb għal mistoqsija oħra li ħallejt barra ta' Sinjura Lin. Nixtiequ li navanzaw naqra diskussjoni wkoll marbuta mad direttiva tad diskriminazzjoni li hija diskussjoni komplikata raġunijiet li tafu ek naraw xinu ma temi u temi li fuqom jista jkollna aktar konsensus malar et jiprovaw jkollna approċ tematiku għallura u f'dawn it-temi fiħdan dawn it-temi temi tal-persuni b'dizabilità importanti. U għek nkun weċib tal-mistoqsijiet jek marbuta mal-problem li fuq direttiva fuq il-ħarsin tal-ħaddima <clears throat> li kunu esposti għal kampijiet elettromagnetiċi. Il-Kummissjoni qiegħda tejji dan ix-xogħol irdu nafdaw naqra l issa f'dan l-ewwel stadju mbagħad nistennew il-preżentazzjoni ħalli bagħad wara nkunu nistgħu nwieġbu għal mistoqsijiet tekniċi kollha li inti semmejt ma jina naħseb li anki l-Kummissjoni laqas tista' twieġeb eh, għal dak il-mistoqsijiet kollha xi xogħol kollu fuq id-direttiva għadu mhux lest. Mena. Fuq il-persuni eh, b'diżabilità mela <clears throat> pruvaw natu din it-tema priorita għal felek fil-konklużjonijiet tal-karta eh, waħdanija fuq il-persuni b'dizabilità. Is-Sinjura Delli jessa. Għalfej fil-dokumenti li jem taħt il-responsabilità tiegħi ma nitkellmux preċizament fuq il-ġida kontra l-faqra xi l-kollega tiegħi eh, Roland Collings illi Eh, għandu xtaqsam għal aspetti soċjali illi titratta din il-ħaġa. Naf li l-impjigi huwa mezz ta' kif inwiġbu għal faqar, però mhux l-uniku mezz għax politika wiesa ħafna fuq din l-affari. U għana nagħtu priorita eh, u l-enja wkoll għal ħaddiema foqra wkoll u ser ikun avveniment fuq dan il-punt. U Loretta Collins ħat u ukoll fuq it-tħul minimu li għaw koll priorita tal-Presidenza Belġana u hija wkoll fil-Kunsill informali għamlet punt ta' diskussjoni fuq din it-tema <clears throat> fil-qasam tal-affarijiet soċjali fuq il kondizjonijiet tax-xogħol kif rajt għandna priorità fuq ir-rabta aktar fil-qrib li tikolna bejn l-aġenda għal xogħol eh, tal-ILO għanna u kol konferenza mal-ILO biex nħarsu lejn Eh, xogħol u aħna wkoll qed nippruvaw eh, nimplikaw aktar din l-istrateġija fuq livell Ewropew, imma wkoll hemm il-ħarsin tal-ħadima fuq livell tas-saħħa kif dak għandu xaqsam l problemi psikosoċjali u l-problemi tal-kanċer għanna ġima sħiħa id-dedikata għal dawn il-kwistjonijiet kollha marbuta mal-ħarsin tal ħaddima Dak li ma' saħħa ġifiri fuq lan tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol. Da isir isir matul ix-xar ta' Novembru. Mena issa biex inwieġeb pa' Sinjura Gruni fuq il-Fond Soċjali Ewropew, ovvjament hija ħaġa importanti għalina. Ma tkellix u din il-ħaġa ma kellix imma din hija tema illi Ovvjament hija essenzjali għax hekk għandna bżonn strateġija soda, għandna bżonn għajnuna eh, finanzjarja nadattaw, nadattaw l-odot għall-istrateġija u 20 nafu x'inhi diskussjoni għaldejja bħalis qed nistennew il-proposti tal-Kummissjoni mistennija jaslu għal Settembru Ottubru eh, fuq il-budget review imbagħad hemmhekk rridu nitkellmu ħankunu attivi ħalli nkunu nistgħu na resqu l-qudin proposti ambizjużi. <clears throat> Għax rrit ikun hemm mezzi addizzjonali, rrit ikun hemm eh, flessibilità tal-fondi u hemm diskussjoni kollha insomma fuq il il- speċjalità ta' dawn il-fondi. Is-Senjur Juk, il-Gvernanza Ekonomika, ovvjament dik hija eh, ġlida, taqbida eh, kbira. Sissa il-Kunsill mill-atta stati membri kien hemm ħafna li qablu Mana hija ħaġa ġdida u din il-kawża mhix għal qudiem. Issa li hemm so mhux bil-fors li nipperswadu lil ekofin biss imma rridu naraw li il-kapijiet ta' stati gvernijiet fuq livell tal-Kunsill ta' Ottubru eh, meta nitrattaw eh, din eh, it-tema tal-gvernanza dak għandu jsir hekk li tisir persważjoni wkoll. Huwa kull stat li jrid jagħmel ukoll barra insaħħu il-professjonalizzazzjoni u l-analizi makroekonomi l-EBSCO kolemko u sensila ta' proposition biex l-affarijiet u ntejbu indikaturi fuq livell ta' scoreboard u għek jina nasib li l-ewwel hemm bżonn aktar koordinazzjoni fuq dan il-Komissjoni bejn il-Komitati differenti u bejn il-Kunsillu kolla x'hemm bżonn eh, dan l-approċċ Irrit ikun hemm approċċ eh, komplementari biex ikollna stampa tal- Eh, politika ġenerali tal-ekonomija soċjali tas-suq biex naraw li din tkun aktar effettiva fil-qasam. Jiena naħseb li tassew nistaw eh, naqdu l linji ta' politika responsabbli fil-qasam tal-budget. Naf li rridu nitkellmu fuq 3% u hemm ċertu skadenzi li rridu naslu għalihom fi żmien relattivament qassir, però jkollna viżjoni ambizjuża għall-investiment fil-ġejna ħana u fl-iżbalji tal imodja allura l-affarijiet nagħmluha mod ibbilanċat ħafna u fuq il-direttiva fuq il-ħin ta' xogħol mod partikolari fuq l-inklużjoni tal-xifira li għadmu għarrasom, rashom hemm konsultazzjoni oħra li ser tiġi eh, mnedija ma' l imsiba soċjali minnaħat tal-Kommissjoni hemm studju tal bataġi ppreżentat hemm analizi sja li saret fuq dan il-qasam u mbagħad ser ikun hemm l-ewwel pożizzjoni fuq fuq tal-Kummissjoni meta aħna ħanorganizzaw <clears throat> dawn l-avvenimenti fuq il kondizjoni tax-xogħol li aħna ħajkolna flimkien mal-Fondazzjoni Dublin. Għas-Sinjura Harkin, fuq l-aspetti soċjoekonomiċi eh, tkellimt fuq u fuq il-qada austera li għaddim bħalissa fuq il-paga minima mux il Pagamina. Ma jaqwa huwa l-monimu illi l-kollega tiegħi ħat titkellem eh, Loretta Collins illi eh, issa titkellem warajja. Fuq ir-rwol tal-Unizo, naħseb fuq il-livell Ewropew dak huwa rwol tal imsiba soċjali l-ewwel netu bħala organizzazzjoni Belġana li tirrappreżenta l-klassi eh, tan-nofs, ovvjament se jkunu involuti wkoll fir- Rappresentanza li jkun hemm tal-insiba soċjali fuq livell Ewropew li aħna wkoll irdu nsaħħu rwol tagħhom fil-qasam tal-gvernanza ekonomika u kif ukoll fil-qafas tal istrateġija 2020. F'Settembru ħajkun hemm avviment fuq din il-ħaġa biex naraw x'għandu jkunu l-post tal-imsiba soċjali fil-istrateġija ġejjina kif aħna nistgħu nadattaw ir-rwol eh, tagħhom u suġġerejna li kon nagħmlu ir-rwol eh, ir-rabta mm, ta' dak li ħajkun hemm biex naraw kif jista' jkun hemm aktar rappreżentanza minn naħa tagħhom fil-gvernanza ekonomika li jmiss. Li sinjura Biżotto jiena ma jidirlix illi huwa biss biss saħħa ta' żidiet <clears throat> illi wieħed eh, kollu eh, forza ta' xiri. Però rridu nadmu fuq parametri oħra, rridu noħolqu xogħol attrajenti rridu nħarsu lejn il-pagi minimi u rridu nejnu u nerġaw nejnu jitħlu fis-suq tax-xogħol in-nies qiegħda f'dak li għandu x'aqsam mal-burka Mix direttament taħt il-kompetenzi tiegħi eh, din ta' fid-deċiżjonijiet li ttieħdu fuq eh, il level tal-Istat Belġan nimita u allura eh, taf x'in il-pożizzjoni tiegħi fuq din il-ħaġa. Fid-dal ta' diskussjoni li hemm tiġa fuq id-direttiva kontra l-diskriminazzjoni eh, li hija diskussjoni komplikata. Nasib dik hija ħaġa li aħjar inħalluha fidejn eh, l-istati membri fuq livell sussidjarju. Matul din il-presidenza ser ikonna bizzejja diskussjoni delikati u eh, dan huwa l-istess bħalhom Pero uh, ovvjament aħna eh, bla problemi dawn huma affarijiet li nistgħu nitrattawhom. Mela grazzi lil kollegi kollha u rrid ngħidilkom illi <clears throat> jekk il-presidenza belġana ħadku lesa li titqaba daqshekk aħna uh, probabilità li tirnexxu ikunu x'ikunu l-kondizzjoni tal-politika interna x'inti weġib tal-kull wieħed mill dawk li tkellmu. Dawk li ma kellhomx il-ħin li jagħmlu l-mistoqsija uh, ċerta li ikonna opportunitajiet oħra biex ikonna skambju. Grazzi ħafna, nawguralkom konkur suċċess għal presidenza Belġan. U issa eh, ħanħallukom biex nil outlet kollegi oħra minn takom. Grazie. Posso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 Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place Ziz kollegi nitlobkom biex tieħdu poskom għal darbohra. Din it-tieni taqsima tal-odwa tagħna ħatkun sfidi kbar minn l-ewwel waħda għax eh, għandkom eh, mistoqsija kemm kellkom qabel u għandna tliet ministri. Allura tistgħu taslu kemm ser ikollna. għal din il-parti tal daw l-iskambju ħajkolna sija sal-11, imbagħad ngħaddu għat-taqsima li miss. Mena, Senjuri Ministri, natikom merba f'dan il-Komitat tal-Impjegi u Affarijiet Soċjali f'dan il-żmien fejn qed tibda il-Presidenza Belġana. Għandkom responsabiltajiet importanti ħafna għalina u aħna kuntenti li aħna għandna l-opportunità li konna dan l-ewwel skambju ta' femmiet. Is-Sinjura Loret Onkelink, se inti viċi Prim Ministru, Ministru tal-Affarijiet Soċjali u responsabbli mis-saħħa pubblika, Sur Michel Darden, il-Ministru eh, tal-Pensjoni Ġubliet il-Kbar, Sur Jean Marc Delize, inti Sekretarju tal-Istat eh, li għandek xtaqsam mal persuni b'dizabilità u inti marbut mal-Ministeru tal-Affarijiet eh, Soċjali. Nitlobkom biex ma tħedux fit ħafna biex nimxu naqra sew u nitlobkom, Sinjuri Ministri, biex eh, kull wieħed minnkom titkellmu għal 10 minuti titkellmu fuq il-prioritajiet tagħkom bat ngħaddu għad-diskussjoni u tiġa għandi lista tal-kellima qabel ma intom sesatkom dejtu tagħmlu l-intervent tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna, Sinjuri Deputati, tal-li il-qajtuna l-lum il-pakket tal-impjiegi, l gwaljanza u l ġida kontra diskriminazzjoni hija tema importanti. Hija tema li rridu natuħ, hija tema rridu kollaborazzjoni sħiħa anke biex ikonna kweżjoni soċjali. Il-ġimgħa l kanna kellna kunsill li il-ministri kollha qalu li l-kriżi ekonomika u finanzjarja kellha konsegwenzi soċjali korrof dak li tixaqsa mażida fil qat fil-faqar u fil-persuni li eh, ma jkunux jistgħu laħu. U eh, wara l-kriżi kien hemm eh, ċertu eh, xoks tal-ekonomija eh, li ħarġu u allura eh, fl-Europa rridu nipromovu kompetitività soċjali. Aħna, ovvjament, Eh, rridu nisqu fuq eh, il-fera EBSCO fil-gvernanza makroekonomika ġejjin Ewropea, pero ċerta li sinjura milki tkellmitkom fuq din il-ħaġa fit-tul. It-tieni net aħna deċidejna u dak li aħna rridu niddiskutu magħkom u li nadmu aħjar fuq l-odot li aħna għanna fl-istrateġija 2020 intom tafu li aħna għanna mira fċifri mal-miri tal impjiegi u eh, f'dak li tasema l-edukazzjoni għanna miri f'ċifri biex innaqsu l-faqar, pero nkoll għanna linji gwida illi intom id-diskutejtu għanna eh, l linja gwida numru 10 l-għandix tasema din il-ħagġa din tiġaġit imtejba ħafna bis-saħħa x xogħol tal-kumitat tagħkom minħabba illi fl-EFSCO ta' Ġunju li għadda aħna tejjibna il test fid-dawl ta' diskussjonijiet illi intom kelkom hawnhekk Ma jidir li aħna nistaw nkomplu illi niftħu din il-kollaborazzjoni tajba bejn il-Parlament u l-Konsil mod partikolari fuq tlet indikazzjonijiet. L-ewwel net xogħol għadu ma tlestix kollu f'dak li konċerna eh, l-ħidma tagħkom, però aħna saqna sabiex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw il-fatt illi titjib għall finanzjament sostenibbli tal-finanzi pubbliċi li l-istati membri għandhom eh, jagħtu importanza partikolari eh, għalih biex eh, fil-budgets nazzjonali dawn il-funzjoni soċjali jitjiebu. mil budget jridu wkoll jridu nħarsu lejn it-tħul tal-persuni u f'dak li xaqsam ukoll mal-ħlas tat-taxxa. Rridu niżguraw ukoll illi ikun hemm servizzi b'definizzjoni ċara għal persuni. Dawn huma punti li rridu nkomplu naħdmu fuq għamunwet u biex integraw il-prioritajiet ta'kom fil-qafas tal-linja gwida numru 10. Din il-linja eh, gwida numru 10 għandha tkun ir-road plan tagħna tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni tal-aspetti soċjali kollha fl-istrateġija 2020 u fil-Konsill informali aħna tajna mandat lill kumitat tal-ħarsintu soċjali ħalli jatina ġabra ta' indikaturi għall-implementazzjoni ta' din il-linja gwida numru 10. Aħna wkoll tlabna li l kummissjoni Ewropea ser ikun hemm flagship fuq eh, din it-tema biex tejn din il-mira biex itnaqas il-faqar sabiex eh, din il-flagship tkun tassew eh, tejn din il-linja gwida numru 10 għax din taħdem tassew fuq il-kozjoni soċjali kollha kemm Aħna wkoll fuq livell tal-Presidenza tal-Kunsill saqna fuq l-importanza tal- l-OMC tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ser ikun hemm konferenza fuq din il-ħaġa f'Settembru li jmiss u aħna wkoll xtaqna nisqu fuq l-importanza kollha tal-artiklu 9 ta' Trattat ta' Lisbona, il-klawżola soċjali transversali illi titli xejn hija magħrufa Jiena naħseb illi għandu jkun hemm sistematizzazzjoni u trasparenza fuq din it-tema. U din hija ħaġa li aħna ħanaħdmu fuqha fil-konklużjonijiet tal-EBSCO għandi l-ħin biex nitkellem fuq is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali, forsi Sinjura President Iva. Aħna nafu li eh, l-qafas legali Ewropew mhux adattat eh, għal mod ta' kif dawn is-servizzi soċjali huma organizzati, anke huma ta' importanza aħna konsultajna għata partijiet interessati. Rajna x'inhuma diffikultajiet tagħhom u matul il-Presidenza Belġana aħna trattajna żewġ temi, ġifieri fit tixna torroq biex aħna nadataw il-kuntest legali u sabiex namlu dan aħna qed nserħu fuq tini rapport tal-Komissjoni fuq is-Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali u minnaħa l-oħra aħna wkoll nimxu fuq ix-xogħol tal-Komitat tal-Ħarsin Soċjali ħalli aħna nkunu nistgħu nofru qafas ta' kwalità fl-Unjoni Ewropea fuq dawn is-servizzi mena dan huwa x-xogħol kollu qed fil affas legali fuq il-kwalità. Aħna ħanaħdmu fuq din il-ħaġa fl-okkażjoni ta' tielet forum ta' servizzi tal-servizzi eh, ta' interess ġenerali fil-26 u 27 ta' ottubru u imbagħad ħanaħdmu fuq din il-ħaġa fl-Epsko ta' Diċembru. Issa jitkellmu l-kollegi tiegħi. Is-Sur Delize, eh, grazzi ħafna. Jina responsabli mill-ġida kontra l-faqar u nixtieq ukoll nitkellem fuq rabta ma' din il-ħaġa mal-disabilità. Ħekonna l-unur li nagħlqu din is-sena biex niġildu kontra l-faqar kienem eh, miri ambizjużi fl-Lisbona li ħarġu biex aħna naraw kif nistgħu neqirdu l-faqar imma bxorta ħażina din il-mira ma ntlaħqitx u allura ċertament ser ikun hemm xogħol fuq il-metodu. Minna ħatana aħna rridu natu tlet prioritajiet, importanza li tlet prioritajiet, idħul minimu, din hija tema essenzjali għax l-ewwel punt importanti huwa dħul ta' persuni li qed jgħixu friskju ta' faqar 17% ta' ċittadini Ewropej qegħdin f'din il għada skont ċifri tal-Eurostat. Allura l-kwissjoni ta' dħul minimu hija tema li fuq aħna nixtiequ naħdmu ħafna minnaħa min eh, tal-presidenza tagħna. Tieni ħaġa jgħal l-faqar fost it-tfal. Din hija tema wkoll li tolqot ħafna aspetti, hija tema li tippermettilna li nħarsu lejn l-aċċess għad-drittijiet ta' tfal imma wkoll eh, tal-familji, ġifri il-faqar fost it-tfal, 20% ta' tfal eh, fl-Europa jgħixu taħt il-livell minimu ta' faqar fl-Europa, ġifiri ikun hemm diskussjoni Ewropea fil-fond fuq eh, l-adozzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-faqar fost it-tfal u għanna l-mira li innaqsu dan il-faqar. Din ir-rakkomandazzjoni ser tkun ibbażata fuq ġittijiet ta' tfal u kif ukoll fuq approċċ multidimensjonali l-kwistjoni ta' dħul ovvjament huwa element importanti minn kwistjonijiet oħra marbuta ma' rakkomandazzjoni s-saħħa, l-edukazzjoni, l parċipazzjoni fil-ħajja soċjali u kulturali wkoll. U t-tielet tema ta' priorità tal-Presidenza Belġana għandax taqsam mal-fenomenu tal-persuni li mandom saqaf fuq rasom li jiexu barra. Konferenza ta' konsensus tiġi organizzata fuq din it-tema matul il-presidenza belġana u ħajkun hemm round table ukoll fit-18 u 19 ta' Diċembru fuq eh, l-implementazzjoni tal rakkomandazzjoni tal-inklużjoni attiva. Għandha tlet eh, sisin xogħol eh, suq ta' xogħol inklusiv, suq aċċessibbli u tħul minimu. Ħajkun hemm il-Ministri responsabbli ġida kontra l-faqar ukoll li ħajiltaqgħu hemmhekk biex jisuq fuq ċertu elementi importanti u biex ikun hemm investiment fl-ekonomija soċjali biex ikun eh, integrazzjoni u parteċipazzjoni aħjar eh, minn naħa ta' dan il-pubbliku dajjef. Dak għandu x'aqsam mal-persuni b'diżabilità jiena naħseb illi fuq il-livelli kollha l-linja l-linja għandha tkun implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġus Moda fuq il-drittijiet tal-persuni b'disabilità dan huwa avvanz kbir fuq il-livell dinji li kien hemm l-adozzjoni ta' din il-konvenzjoni mill-Konsil Ġenerali tal-Ġus Maquda ġiet ratifikata mistax il-Stat membru għallura flimkien ma' servizzi tal-Kummissjoni xewqa tagħna illi naħmu biex ikun hemm implementazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea ta' din il-konvenzjoni u anke ovvjament dan jtisir f'kollaborazzjoni ma' kull Stat membru. Ovvjament dawn huma drittijiet ta' persuni, persuni li huma eh, meqjusa bħala ċittadini, ġifieri għandhom eh, dritt għall-edukazzjoni, għall-informazzjoni, għall-aċċessibilità ma' servizzi pubbliċi biex jitlu fil-bini, kollom aċċess għall-informazzjoni. ċfir għandhom eh, kollom eh, aċċess għall l-affarijiet li kull ċittadini ieħor eh, għandu aċċess għal-jom. Fis-18 17 ta' novembru li jmiss ikonna konferenza fuq l-implementazzjoni ta' din il-konvenzjoni tal-ġnus ma'uda. Waqt li nżommu għandu majnejna u koll li kunem il-parċipazzjoni tal-persuni konċernati, persuni b'dizabilita l-ewwel jum ser ikun hemm skambju, skambju wkoll tal-aħjar pratika biex naraw kif f'kull stat membru nkunu nistgħu navanzaw l-implementazzjoni ta' dawn id-drittijiet flimkien mal-persuni li huma milquta direttament u t-tieni jum ser ikun iddedikat għal skambju fuq il-livell tal-gvernijiet u l-amministrazzjonijiet imma dan jitlob illi daw kollha responsabbli fuq livelli kollha fuq livell lokali sal-livell Ewropew jieħdu sem. Element importanti u li nimxu l-qoddim fuq il-kodiċi ta' kondotta biex nidefinixxu l-ambitu ta' azzjoni eh, tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea rispettivament x'inhuma l-kompetenzi eh, tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam u x'inhuma l-kompetenzi li l-Unjoni Ewropea taqsam mal-Istati membri. U allura dawn huma affarijiet nimxu għom il-qudiem mod attiv biex nadottaw kodiċi <clears throat> ta' nġiba f'dan il-qasam un bat jemmu koll adozzjoni tal protokoll addizjonali illi jem diskussjoni għaddeja fuq eh, level tal-Istati Membri u koll li jintilaw fuq level tal-Unjoni Ewropea. Aħna koll nixtiqu nilqaw ix-xogħol tal-Presidenza Spanjola x'adottaw rezoluzzjoni tal-Konsil EFSCO fis-7 ta' Ġunju li għadda fil- Eh, fis-sena l-oħra, ta' din is-sena, nsi skużawni, New Disability Framework eh, fil-Lussemburku. Din tajt kif aħna fuq il-livell tal-Unjoni jista' jistekona politika ta' mainstreaming, ta mainstreaming favur il-persuni eh, b'diżabilità biex ikunu jistaw jihdu sem f'dan il-proċess kollu ta' teħita deċiżjonijiet fuq il-livell tal-Istati membri biex jtidu deċiżjoni favur il-persuni b'disabilità bl-aħħar punt. Direttiva antidiskriminazzjoni din ovvjament hija aktar mifruxa hija l kompetenza wkoll ta' Sinjura Milke li kienet qed titkellem qabel pero hemm aspett fuq id-diżabilità fuq din il-ħaġa hemm dossier diffiċli li eh, palissa nista' ngħid li eh, hemm diskussjoni fuq u allura l-kwistjoni mal-Kummissjoni li naraw jekk nistgħux navvanzaw fuq ċertu elementi biex insibu konsensus mod partikolari f'dak li għandu x'aqsam mal-persuni b'diżabilità f'dak li x'aqsam mal affert li konċernaw li li biex nimxu l-qoddim eh, biex nimxu l-qoddim f'aspetti kollha nixaqs ma' diskriminazzjoni li persuni b'diżabilità jisofru minna minnhom. Mena, dakum il-punti ewlenin fuq fuq malar malar fuq il-diżabilità. Il-sur Darden eh, forsi tajdinna wkoll jekk u x'ser ikun hemm diskussjoni fuq il-green paper eh, tal-Kummissjoni f'xi waqt jew ieħor tista' titkellem. Bonfit nazzjonali għattu li deputi Frost. Grazzi ħafna l-ewwel nett. Nixtieq ilkom il-ġurnata tajba lejja l-Jum Nazzjonali għall kollegi Franċiżi fit-8, 9 u l-10 ta' Lulju kien hemm kunsill informali Summit. Jena ħassejt u fimt li l-iktar ħaġa importanti hija s-sussidjarjetà meta nitkellmu dwar il-pensjonijiet. L-istess ħin jiena nħoss li l-Kummissjoni għandha raġun sa ċertu punt li toħroġ il-Green Paper naħarġet. Din ġiet infasla mill- kumitat tal-ħarsin soċjali u tal-affarijiet ekonomiċi. Din turi ftit mill-problemi li taħabtu wiċċhom magħhom il-pajjiżi tagħna f'dan il-qasam u hemm 14 il-kwistjoni fundamentali li din il-clean paper tqajjem. Jiena għalija dokument jisħaq fuq dan ħtieġa li nnidu l-ekonomija mill-ġdid li namlu tajjeb għal finanzi pubbliċi, ħtieġa li noffru pensjonijiet adattati għal ċittadini tagħna, ħtieġa li nżidu l-età ta' pensjoni, ħtieġa li nissalvagwardjaw u nirregolamentaw il-pensjonijiet u l-fondi tal-pensjonijiet, u l-ħtieġa li jkun hemm regolamentazzjoni ta' swieq finanzjarji minħabba rwol dejjem akbar li qed ikollhom il-fondi ta' pensjonijiet. Jiena jidirli li hija xaġa loġika li nħallu l-istati membri jittrattaw dawn il-problemi skont il-ħtiġijiet tal-pajjiżi konċernati. Iżda fir rigward il-ħaddiema transkonfinali rritu ikun hemm il-ħarsin direttiva tal-ħarsin tal-ħaddiema fuq il-livell Ewropew u anki s-solvenza tal-fondi ta' pensjoni. L-informazzjoni, l-komunikazzjoni u l-istatistika dawn huma tliet aspetti importanti u għalhekk hemm bżonn ta' regolamentazzjoni sovranazzjonali. Aħna għalhekk staqsejna lill-Istati membri biex jagħtu ħarsa lejn il 14 il-kwistjonijiet li huma infasla f'din il-Green Paper, partikolarment il-kwistjoni marbuta ma' pensjonijiet adattati u pensjonijiet sostenibli. Palma tafu, din ħatkun soġġett importanti tal-laqa tal-Ministri li għandhom ir-rwol li ħarsu il-pensjonijiet fil-laqa li s-seħ fliex b'Settembru. Jien nixtieq nagħmel kontribut tiegħi għax-xogħol ta' CPS u l-Kumitat CPE u nikkontribwixxi għal fatt ukoll u nittama li ċittadini kollom kontribut li jaslu għal white paper fuq din il-pensjoni. Jiena naħseb li tkun utli ħafna li kemm l-ekofin kif ukoll l-EBSCO jiġu valuti f'dan ix-xogħol. Kulħadd irid ikun konxu li l-pensjonijiet huma biss element wieħed, element importanti, iżda dan huwa importanti biex niġġieldu l-faqar. U li l-pensjonijiet qegħdin hemmhekk sabiex jippermettu lill-anzjani li jkollhom ċertu eh, benessri. Grazzi ħafna. Grazzi, Ministru. Jien nixtieq niftaħ dibattitu mal-membri issa u ser nibdew billi naddu l-kelma lis-Sinjura Jakonsari mbagħad is-Sur l-Onorevoli Ori. Grazzi ħafna, iwa jiena fim xi ħaġa b'mod ħafna ġifiri kif il-Presidenza Belġana biħsiba tħossib id-direttiva tal-ħaddima din hija xi ħaġa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Il-ġenerożità huwa punt importanti ħafna viżavi iċ-ċittadini tagħna min-naħa tagħna u l-ġenerożità wkoll ġieli waslet għal ċertu problema aħna rridu nkunu nafu eżattament x'taħseb il-Presidenza dwar dan. U tieni ħaġa dwar il-pagi minimi. M'hemmx ċertezza ħafna affarijiet li huma vagi, jiena naħseb l-ewwel nett iridu niddefinixxu u naraw eżattament x'ixtiequ illi jilħu l-Presidenza Belġana f'dan il-kuntest. Grazzi. L-Onorevoli Ori, mbagħad is-Sur Koferati. Tot uh, Minister Assentur ix kollegajtul. Grazzi ħafna, President. Grazzi għat tarif li tajtuna, Ministri, ma tantx għandi ħin, iżda għandi mistoqsija waħda li nixtieq nistaqsi. Palma tafu, il-presidenzi belġani u ungarizi resqu l-ġdida tal-faqar fost tfal bħala waħda mill-prioritajiet tagħhom. Irridu naraw kif nistgħu nistabilixxu sa ċifri sabiex bekk nkun nistgħu nevalwaw ir-riżultati ta' din il-priorità. Grazzi. Is-sur Koferati u mbagħad is-Sinjura Lin. Grazzi. Aħna ħafna drabi fi diskussjoni tagħna nużaw eh, xogħol dinjitus u jiena naħseb li dan xogħol dinjitus huwa dak li fihem il-ħarsin tal-ħaddiema u li għal dawn il-persuni jkun hemm il-liġi applikabbli għal fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Hemm effetti ta' tnaqqis kollettiv fejn dan jeżisti iżda fl-Ewropa forma differenti iżda wiesa issa rridu nħabtu wisna ma' żewġ fenomeni negattivi ħafna. Wieħed huwa xogħol irregolari ta' min huwa ċittadin tal-Istati membri, iżda fl-istess ħin għandu xogħol li ma jiġix rispettat għaliex ma jiġux applikati l-effetti ta' tnaqqis jew inkella ta' applikazzjoni tal-liġi. Fenomenu iktar gravi huwa dak ta' xogħol illegali blaktib jiġifieri nies li għandhom oriġni barra mill-Unjoni Ewropea jiġu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea u ma jkunx hemm ħarsin la fir rigward il-kontratti jew inkella dawk tal-liġi. U għalhekk jiena nħoss li dan il-fenomenu rridu niġilduh b'ħafna effiċenza. Irrid nkun naf jekk għandkomx linja gwida f'dan ir-rigward speċifiku għaliex għal dawn il-ħaddiema iktar mill dinjità joqsolhom ukoll il-perspettiva tagħhom ma jafux la l kontrat serkun u meta jispiċċaw ix-xogħol tagħhom laqas ukoll se jkollhom pensjoni jew sigurtà. Dawn huma punti li ma tantx jiġu trattati iżda huma perikolużi. U dan u ukoll grazzi għall kriżi ekonomika u finanzjarja. Grazzi ħafna, is-Sinjura Lin mbagħad is-surbak. Hemm ħafna kwistjonijiet li qajjimt iżda ħnifoka fuq tliet għal darb'oħra. Is-Sinjura Gzondelings semmejt il-titjib aħna nafu li l-metodu ta' koordinazzjoni ma ħadimx daqshekk b'suċċess fl-imoddi għalhekk kif tistgħu taraw li ħantejbu dan l-aspett anki rigward dawk li m'għandhom saqaf jew il-foqra taħsbu li tagħmlu xi ħaġa fuq il-kura għall-anzjani fuq medda twila ta' żmien bħal pereżempju kodiċi ta' mġiba u forse nista' nisma' xi ħaġa minn għandkom fuq dan. F'dak li għandu x'jaqsam ma' tul għandna l-problema li hemm min isemmi l-salarju minimu jew inkella hemm oħrajn li jsemmu l-tul minimu. Jien nitkellem dwar tħul minimu, jiġifieri dawk li m'għandhomx xogħol u għalhekk li kullum lajxin tagħhom mill-servizzi soċjali. U għalhekk nixtieq nisma' minn għandkom jekk taħsbux li tħul minimu għandu japplika l-istati membri kollha li jiena nemmen li għana naslu għal dan il-punt. Iżda mhux permezz ta' direttiva għafas, nistgħu neksbuh permezz ta' skambju tal-aqwa prassi u nużaw metodu ta' koordinazzjoni. Direttiva disabilita, aħna mannix Dan għaliex xċi blokat fil-Kunsill, tkellimna dwaru qabel, kontenta li intom semmejtu il-konvenzjoni ta' disabilitajiet minn ħataġ nus Hemm stati membri li ma firmawx jew ratifikaw il-konvenzjoni ta' ġnus maquda u għalhekk x'ser tagħmlu għax huwa importanti li kull stat membru jiffirma u jirratifika u jimplementa din il-konvenzjoni. Grazzi. Grazzi, Mr. Bahlek, mbatt Bastex. Agen, über die Grazzi ħafna jena nixtieq insaqsi mistoqsija dwar koordinazzjoni tal-oqsma tal-politika differenti. Intom għedtu li tkabbir finanzjarju u il-fassil soċjali dawn għandhom kolla perspettivi differenti u anke diskussjoni tal-Green Book issa hija priorità u dan ifisser li ħajkonna naħdmu għal żmien itwal ta' żmien jiena ma nafx kemm huwa possibbli illi wieħed jaħdem għal iktar fit-tul jirtira iktar tard u illum il-ġurnata sfortunatament minħabba l-problema tal-qatt nies illi tilfu xogħolhom li għandhom iktar minn 50 sena qed isibu diffiċli ħafna sabiex jerġgħu jsibu x-xogħol. U jien naħseb li għal din raġuni l-politika li qed napplementa u mhijiex koerenti mar-realtà. Jiena naħseb ukoll li sfortunatament dan politika li qed nimplementaw qed tolqot lil dawk l-iktar dajfa. Però jiena ta' l-fema illi hemm bżonn illi naraw x'se nagħmlu kontra l-faqar minħabba jiena ninsab kważi ċert illi ħad kompli tiżdied din il-problema. Issa l-nies b'diżabilità aħna nafu illi l-problemi tagħha għadhom ibsin ħafna u nixtieq illi tinstab soluzzjoni anka għal dawn in-nies li għandhom disabilità. Grazzi. Ehm, merci. Grazzi. is Castex u mbagħad il-Signora Delli. Grazzi, Signora President. Mistoqsija fuq il-servizzi ta' interess ġenerali. Inti qed li mhux biss tixtieq torganizza tielet forum fuq servizzi soċjali, iżda tixtieq li tmur lil in minn dan u tagħmel leġiżlazzjoni u toħloq dokument ta' gwaljanza u qafas leġislattiv. Naħseb li din hija idea tajba ħafna u nappoġġawk fuq dan. Aħna x'nixtiequ? Nixtiequ li din l-inizjattiva dan l-impetu li ħatatew għal dan kollu ikollu segwitu mbagħad. Aħna neħtieġu li l-Kunsill joqgħod attent il-ħin kollu għal dan l-aspett jekk aħna tassaw irridu niprovdu servizzi soċjali u servizzi ta' interess ġenerali wkoll. Hemm id-diskussjoni ta' x'inhuma dawn is-servizzi u għalhekk aħna ħerqana biex ikonna aċċess universali u l kunċett tal universalità ta' dawn is-servizzi nżommuh miftuħ u mhux ikonna viżjoni ristretta ta' dawn is-servizzi li ikunu disponibbli għal kulħadd. Grazzi, Signora Delli, mbagħad Sur Darossa. Għandi ftit mistoqsijiet, grazzi l-odba l-kulħadd. Is-sena tal-ġlida kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali jiena staqsejt din id-domanda iżda il persuna żbaljata. Il-Presidenza Sbelġana l-esta tappoġġa inizjattiva Ewropea li twassal għal tul minimu għal din id-direttiva qafas tant famuża anki f'rigward it-tassazzjoni ta' min jaqla ħafna li jista' jwassal biex ikonna finanzi pubbliċi fis-sod u servizzi soċjali fis-sod. Naħseb li rridu naħsbu dwar dan l-aspetti u nagħmlu xi ħaġa wkoll proattiva fuq il-faqar. Dan huwa punt importanti li għandna naġixxu dwaru hemm nies li m'għandhomx saqa fuq rashom pereżempju li mhux qed jiġu trattati mill-inħa tal-Unjoni Ewropea minħabba l-prinċipju ta' sussidjarjetà, għalhekk kif ħatamlu pressjoni fuq l-Istati membri biex ġelhom jagħmlu xi ħaġa dwar il-fatt li kull ċattadin għandu dritt għal dar fuq rasu. Kenna stqarrijiet mis-Sinjura Lin u Figurejdo kollegi oħrajn firmawhom biex għax wasal iż-żmien li ntemmu din is-sitwazzjoni u għalhekk ser tagħmlu biex tibdew tres u ftit pressjonijiet fuq l-istati membri mhux noqogħdu nistennew fl-2015 għandna nies li qed imutu fit-toroq u ma nistaw xempaw nistennu aktar. Il-grupp soċjalista ma rridx li l-gruppi joqogħdu lura nixtieq nagħti kemm jista' jkun il-kelma lil kulħadd is-sur Darossa Sambad Daran. Uh, thanks very much and uh, thank you. Grazie ħafna. Grazie Ministri għal prezentazzjoni ta'kom ta' dalodu. Il-mistoqsija l sinjura Onkelink huwa marbuta ma l-istess kwistjoni l qajmet is-Sinjura Castex fuq il-Servizzi Soċjali ta' Interess Ġenerali. Jiena rapporter għal dan il-Kumitat tal ġejjini ta' dawn servizzi ta' interess ġenerali u jiena sodisfat li f'seminar tal-bieraħ il-Presidenza Balġana tatna l-aspetti tekniċi fuq din il-punti. Naħseb li kien seminar eccellenti u grazzi tal-organizzajtu dan is-seminar. Grazzi għall-isforzi tagħkom. Il-mistoqsija tiegħi hija marbuta speċifikament mal-qafas legali li intomettajdu ma jimxiex mal-mod kif huma organizzati s-servizzi soċjali. L-intenzjoni ta' li tużaw l-artiklu 14 ta' trattati sabiex tindirizzaw din il-kwistjoni tal afas legali jew inkella qed konsidraw aspetti oħrajn tal-aki legali tal-Unjoni Ewropea, per eżempju fir rigward ta' kompetizzjoni jew ix-xiri pubbliku. U għalek jena naħseb li l-kwistjoni ta' sussidjarjetà il-fatt huwa li s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali ma jeżistux fl-istati membri sakemm ma l-istati membri jemnu li jiprovduhom mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea din. Irridu kunem interazzjoni bejn kif jiġu organizzati dawn is-servizzi u jiġu mħalsa għaliex dan għaliex imħabba l-impatt tal- regoli tal-akwist pubbliku, regoli ta' servizzi soċjali u regoli tal-impiegu. Għalek irridu nindirizzaw dawn l-aspetti kollek vera rridu nkunu seri li dawn is-servizzi ta' interess ġenerali jibqaw japplikaw f'klima fejn ħafna stati membri edin iżarmaw is-servizzi soċjali. Grazzi. Monsieur Darden, puis Madame Plom, qui sera la dernière intervenante. Monsieur Darden. Monsieur Darden, on un bat il-kellim ta' wara li ħajkun l-ħar kellim. Iwa, grazzi ħafna. Sir President, minn xan nitkellem bis fit-tul xtaqt bis nejt ftit kelmet jekk tippermettilu nħabba li verament ħadd gost li nisma' x'inhu l prioritajiet illi tkellmu dwarhom mill-Ministri illi huma importanti ħafna naturalment minħabba l-klima ekonomika li ninsabu fija. L-Ewropa tkun iktar soċjali u naħseb li wasal il-waqt li nagħmlu progress f'dan il-qasam. Is-Sinjura Onkeling, is-Sinjura Milke u Korn għalu illi l-EPSCO għandhom ikunu fil-qalba tal-istrateġija tal-istrateġija 2020 tal-gvernanza ekonomika, t-mexxija ekonomika jina nixtieq nerġa' immur lura sabiex nitkellem fuq il-ġlida kontra l-faqar. Bosta nies tkellmu dwar dan qabli, però jiena nixtieq ngħid kemm hija diffiċli illi aħna nistabilixxu dawn il-danijiet, però importanti mbagħad illi aħna nimplementawhom dawn l-anijiet. L-iktar ħaġa diffiċli hija illi tagħmel progress sabiex tilħaq dawn l-anijiet, aħna tkellimna wkoll fuq l-indikaturi li jistgħu jgħinuna sabiex nifhmu ħjar aħna x'qed nippruvaw nilħu x'progress qed nagħmlu u nixtieq li nitkellem ukoll fuq it dħul minimu. Jiena naħseb li huwa importanti li nimplementaw jew infasslu xi tip ta' leġislazzjoni f'dan il-qasam ħalli bekk mhux qed ngħid li jkollna standardizzazzjoni sta li jkollna qafas li permezz tiegħu l-istati membri nkunu jistgħu jifhmu aħjar il-kunċett li jkun hemm tħul eh, minimu għal kulħadd. Grazzi ħafna Sinjura Bram. Grazzi ħafna. Aziz Ministri, nishtuq ningrazzjakom il-kol tal-prezentazzjonijiet ta'kom u nishtuq ilkom ħafna suċċess għanwatu l-Presidenza Belġana. L-ewwel ned, il-ġlida kontra il-faqar anka fost it-tfal nafu illi s-sena li għaddiet aħna sanza li għaddiet aħna eh, konna ftemna fuq eh, Konna ftemna fuq leġislazzjoni sabiex niproteġu tfal foqra illi m'għandhomx dar. It-tini jena nishtin saqsir xa tisir fuq dan u s-sattini mistoqsijan hija dwar il-sistema tal-pensjonijiet u s-sostenibilità ta' din sistema tal-pensjonijiet. Aziz, ministri aħna kollha kemm aħna dejjin bħalissa minn kriżi finanzjarja u dan qed ikollu effett konsiderevoli fuq is-soċjetà tagħna intom tafu li hemm ħafna nies bejn 45 eh, u 55 sena li tilfu x-xogħol tagħhom u qed isibu diffiċli ħafna sabiex jerġgħu isibu eh, x-xogħol. U anke għandna dan il konċett tal-pensjoni tal-fatt li wieħed jirtira kmini u jiena nixtieq nkun naf jekk il-Presidenza Berġan diġà ix qed tippjana politika għal nies li jixtiequ jirtiraw kmini. Jiena naħseb li sistema tal hija tajba li s-sistema tal-pensjonijiet hija possibilità li aħna natu opportunità lil dawn in-nies, però hemm ħafna nies li jgħidu li is-sistema illi wieħed ikun jista' jirtira qabel iż-żmien hija xi ħaġa negattiva għas-soċjetà nixtieq ningrazzjakom bil-qoddim tal-li ħad wieġbu l-mistoqsijiet tiegħi nixtieqilkom ħafna suċċess matul il-Presidenza Belġana. Jiena naħseb illi il-fatt li l-mandat tagħkom u jaqbel ħafna mal dak tal-President Van Rompuy naħseb li dan żgur ħajkun suċċess għall-Presidenza Belġana. Grazzi. Merci. Avant de vous redonner euh, la... Grazie, Abel, ma jitkellmu tlet ministri Nixtieq għal dak li għadt fuq l-artiklu 9. Ovvjament meta nitkellmu dwar l-applikazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona hija għodda kritika dan l-artiklu u naqbel ma l-idea tiegħek li sissa eh, konna eh, qed eh, nużaw dan l-artiklu anqas mill suppost u minn kif jixra naf illi barra dan kollu huwa assolutament meħtieġ illi hawnhekk kien fuq il-kwistjoni tal-gvernanza ekonomika wkoll fuq din it-tema li din il-kwistjoni ma tiqpax biss eh, ħaġa tal-EBSCO ssir ħaġa illi eh, tispira l-konsilli l-oħra, il-ġifiri, l-leġislazzjoni l-oħra illi teżisti, dak huwa l-ispirtu. U eh, tal-anqas hawnhekk fimna li hawn bżonn din id-dinamika kollha. Issa, il-Senjura Ministru. Iva l-artiklu disa u l-aspetti soċjali eh, transversali na naħseb dak li rridu naraw bħala evalwazzjoni tal-deċiżjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. <clears throat> Fuq kif jorqtu l-ħajja soċjali fl-Unjoni Ewropea. U allura jiena naħseb illi potenzjal tiegħu biex nuża l-kelma li użajt jgħid mhux qed nużaw biżejjed. Aħna fl-EBSCO ta' Diċembru li mis tlabna biex ikun hemm rapport lil kummissarju fuq l-applikazzjoni tal-artiklu 9 u il-perspettivi biex il-klawżola tkun tista' tintuża b'mod aktar sistematiku b'mod aktar trasparenti naħseb tkun ħaġa tajba għall-Ewropa Soċjali. Ħafna mistoqsijiet saru ħaniprofa nġborhom u ndaħħalhom kollha. Ħanibda bil-kwalità tal-impjigi. Fl-2001 taħt il-Presidenza Belġana eh, tal-Unjoni Ewropea kont Ministru tal-Impjigi u tkellimna ħafna fuq il-kwalità tal-impjigi għax fi triangolu famuż tal-istrateġija tal-Lisbona kwalità tal-impjigi kienet ukoll fil-qalba tal-politika u jiena naħseb illi forsi tlifna eh, naqra hmm, mill-post li kellna fit-tamiet illi kienem dak iż-żmien waqajna naqra lura mit-tamiet illi kienem għall-impjiegi wieħed jista' joħlom fuq eh, dritt eh, drittijiet tax-xogħol eh, għal ħaddim Ewropej, però qegħdin imbedin milli fuq din deċiżjoni fuq l-Unjoni Ewropea naslu xi ħaġa f'qasir żmien mill-lat tal-impjegi dun naħdmu billi nitilqu mill-linji gwida ovvjament imma wkoll billi naħdmu permezz tal-ħarsin soċjali li naħseb hemm bżonn li naħdmu aktar biex nerġgħu intennu kemm il-ħarsin soċjali mhux biss qafas biex niġildu kontra l-faqar bħala <clears throat> kas li nejnu lil dawk li huma fas aktar fil-bżonn, il-ħarsin soċjali hija aktar minn hekk hija assigurazzjoni soċjali u solidarjetà li ovvjament teżisti b'modi differenti fil-qafas ta' kull stat membru, imma ovvjament eh, din hemm bżonn li tiġi mejjuna bis-saħħa ta' politika Ewropea. <clears throat> F'Settembru li jmiss ħanamlu konferenza fuq il-ħarsin soċjali fuq kif nistgħu nifmu din bħala sistema ta' assikurazzjoni u ta' solidarjetà u naraw il-valur miżjut li jkun hemm għajnuna fuq livell Ewropew. Settembru li jmiss ġifieri ħassir ser jsir fl-istess żmien fuq eh, fl meta jkun hemm il-konferenza fuq il-pensjonijiet, eh, Sinjura President fisem il-kollegi tiegħi u fis-żmien nixtieq ukoll il-Parlament Ewropew ikun jista' jintegra ruħu bisħi f'din il-konferenza <clears throat> naħseb tkun interessanti għalina t tnejn li nkunu nistgħu ngħinu l-xurxin. Tini net is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Grazzi tal-li <clears throat> ħattu sef dak il-workshop tekniku fuq l-SSEG, rapporti kollha qed li eh, din kienet waħda interessanti. L-ewwel net jiġu naraw li jkunu servizzi. <clears throat> Dawn huma servizzi li ma ma jitlux fis-suq pubbliku. U hemm loġika differenti mill-operaturi aktar mill-li inħarsu lejn eh, suq eh, pal kwalunkwa servizzi ħor. Servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku nirridu eh, naraw kif dawn jistaw jinteressaw is-suq intern fuq l-istabiliment u meta jkun hemm eh, linji mhux ċari bejn l-aspetti ekonomiċi u non ekonomiċi, is-servizzi soċjali jistgħu jkollhom ċertu sfidi dimom. Intom semmejtu l-artiklu 14 tat-trattati. Din hija l-kwistjoni ewlenija li x-xokollu tal-Presidenza Belġana huwa bbażat fuq din il-kwistjoni. Kien hemm il-workshop tekniku u f'Diċembru li jmiss ħan diskutu din il-ħaġa fl-EBSCO nasab il-karta tal kualita miex qed toħloq problemi l-Kummissjoni tiġa qed taħdem fuq ej ħaġa tajba din. Fuq qafas legali hemm bżonn qafas legali wieħed fuq is-servizzi soċjali ta' interess ġenerali. Naħseb dan jkollu ħafna vantaġġi ma wkoll aħna nistgħu naħdmu billi ninkludu fil-testijiet Ewropej mod dirett jew indirett eh, indaħlu fihom preċiżjonijiet <clears throat> legali jiena nippreferi l-ewwel ħażla. Għax is-sitwazzjoni eh, li hemm bħalissa eh, tista eh, iżdarma l-sitwazzjoni ta' dawn is-servizzi soċjali ta' interess ekonomiku ġenerali. Mena. <clears throat> Saret mistoqsija importanti il-presidenza belġana tqis illi U importanti li jkun hemm satħul minimu fl informa informali l-ġimgħa l-għaddiet din il-ħaġa. Għax aħna nafu li tħul minimu element essenzjali fuq il- il-tlet li għanna tħul u l-perspettivi tal impiegi u l-ġittijiet tal-ħadima. Rridu naraw kif aħna jistaw ikonna adattament ta' sistema ta' tħul minimu. Irridu najdu li mux kullħat x'pilna għal din il-ħagġa ma' nasib li f'dan il-komitat u fuq affarijiet li għamu u korrajna li jem femiet differenti fiħdan il-komitat eh, ta'kom u l-istess japplika l-konsil. L-istati membri maċċetawx li din definixu kriterji komuni <clears throat> għal dan il-qafas imma mpenjaw ruħom biex iżidu l-iskambju tal-aħjar pratika. Ma l-ura eh, taraw li triqi għada twila biex naslu, pero xorta ma ridux nċedu. <clears throat> Ħedimtu fuq din il-ħaġa intom u sinjura President fakritna illi kien hemm rapport tas-Sinjura Figueredo u votazzjoni mistennija fil-ħarifa li jmiss. Min-naħa tagħna aħna minnaħat l presidenza belġana komplejna naħdmu fil-konferenzi interministerjali fuq it-tul minimu. U nittamaw li naqra naqra l-affarijiet jiċċaraw ruħom. Tinsaw xiljem din il-linja gwida numru kellim kellimtkom fuqa qabel. U din titkellem fuq it-tul minimu. <clears throat> din il-linja gwida 10 li tagħmel parti mill-linji gwida l-ċazma l-impiegi drilli li hija importanti ħafna qed nitkellmu fuq l-aċċess kura tal sajt qed nitkellmu fuq tħul minimu, nitkellmu fuq l-aċċess għal l sjaħ ta' servizzi <clears throat> għal-ċittadini Ewropej kollha kemm huma hemmhekk, per pereżempju l-provista tal-gas u affarietek. E allura din hija linja gwida li tista e, twassal biex ikollna e, approċċ ġdid fl-Unjoni Ewropea lek ħanalaq din il-ħaġa. Din il-linja gwida għanna nixtiequ li tkun tassew il-roadmap biex ikun metodu ġdid ta' ħidma b'dak xi tasma' l-koeżjoni soċjali fi dan l-Unjoni Ewropea u li aħna għandna bżonn li x-xogħol li intom tagħmlu fi dan il-Parlament Ewropew u x-xogħol <clears throat> sar mill-Komissjoni u l-Konsil ikun jista' jiffoka fuq din il-linja gwida 10 ħalli ikollna affas li jenna nimxu l-qoddim mod partikolari fuq din il-kwistjoni diffiċli ħafna u li hija sensittiva ħafna fuq it-tul minimu. Mena, Sinjura President, kien hemm ħafna mistoqsijiet ukoll fuq id-direttiva b'mod partikolari li għandha x'taqsam mal-ħaddiema li għadu minn posta liħor biex naraw kif il-ġittijiet soċjali jistgħu jgħadu minn posta liħor, però eh, Sur Darden jista' jwieġeb għal din il-ħaġa. Iva, forsi nista' nibda bil-problema tal-ġittijiet li għadu minn posta minn stat membru għal liħor. <clears throat> Jina eżamna din il-ħagġa mod partikolari mill-għat tal-pensjonijiet, ovvjament Il-Kummissarju fil-Green Paper għamel sew il-qajam din il-ħaġa dinja waħda mit-temi tipiċi l wieħed jista' jqajjem anke jekk jiena kif fatu l-Kunsill wara din il-ħaġa aħna qed naratu importanza l prinċipju ta' sussidjarjetà, imma tema bħal din il-ħaġa ma nistgħux nagħtu għal ġenb aħna għandna ħaddiema li jmorru mistat membru għal ieħor <clears throat> u hemm nies illi jitxaqal u aktar, riċerkaturi per eżempju, li għabdu jorfaw kollox jimorru ah, f'post ieħor. Jina mitna la riċerka f'dan il-qassam u kif huma l-affarijiet bħalissa il-reġim legali u ta' pensjonijiet fuq livell nazzjonali li regola s-situazzjoni hemm proposta ta' direttiva tal-2007 li għandha lan li tiddefinixxi standards minimi għal trasferiment ta' drittijiet u il-pensjonijiet. U din id-direttiva ma ġietx adottata minħabba li ma kienx hemm fil-Kunsill. Jiena naħseb li hemm bżonn illi aħna nagħtu entużjażmu għar-riċerka għal tfittxija ta' soluzzjoni għal dawn il-ħaddiema li jiċċaru minn post tal-ieħor. Hemm riflessjoni interessanti, per eżempju rridu naraw illi għal ħaddiema li jċaqalqu ħafna, par per eżempju il-riċerkaturi <clears throat> naraw illi kollhom eh, fond partikolari. U għal dawk li huma interessanti f'din il-ħaġa hemm studju tajjeb li sar fuq talba tal-Kummissjoni fuq il-fattibilità tal-Fond ta' Pensjoni pan-Ewropew għal riċerkaturi tal-Unjoni Ewropea. U li murdura li għandu data tal-2010 u li sar minn IH. E Naseb li da kollu, da kolla li interessaw ruħom din il-ħagġistu jikonsultaw dan eh, l-istudju għax hemm bżonn li nippruvaw nimxu l qoddim Jiena naħseb li kummissarju kellu raġun illi iqajjem din il-problema b'mod partikolari fost affarijiet oħra. <clears throat> Ovvjament eh, naf illi Eh, teżisti din il-diffikultà saru ħafna mistoqsijiet ukoll fuq din il-ħaġa. Kif nistgħu insolvu din il-ħaġa x'hekk il-kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar. Kif nistgħu insolvu l-ġejjini tal-pensjonijiet? Jiena dejjem qatt illi qabel kollox <clears throat> kien hemm problema ta' l-kupru ekonomiku u tal-finanzi pubbliċi fil-fatt ġobna jew rridu ma rridux il-finanzjament ta' dak li aħna nsejħu l-ġestjoni ġenerali ta' sigurtà soċjali huwa wieħed mill-elementi ewlenin għal finanzjament tal-pensjonijiet. U ovvjament meta wieħed ikollu kriżi ekonomika huwa ċar illi wieħed ikollu l-ġestjoni ġenerali fil-ġestjoni eh, ġenerali eh, jiltaqa' ma' situazzjoni diffiċli dik hija kollega tiri responsabbli minn din il-ħaġa. Fil-Belġu għal persuna waħda eh, kull sena biex indaħluwa nerġawa xol xogħol hemm bżonn 18 il-1000 euro. Ma fi kriżi ekonomika ma naħsbu xi problema kbira li jkun hemm biex nibda l-eżerċizzju nista' ngħidlek isma' tini 20 biljun biex niffinanzja l-pensjonijiet. F'pajjiż bħal tagħna lura wieħed jista' jara l-problema kemm hi kbira, hija ħaġa marbuta mal-finanzi pubbliċi u anke l-pensjonijiet għax eh, il-finanzjamenti li għandna bżonn aħna fil-pensjonijiet ridu eh, jiddaħlu fil-budget. Allura rridu naħsbu fuq din il-ħaġa. U barra minnek eh, rridu naraw fil-Belġu l-età tal-pensjonijiet hija 65 sena imma fil-fatt n-nis jitilqu ta' 60 fil-sit klim, dik hija realtà f'pajjiżna. Ovvjament dan joħloq problema kbira. U allura aħna qed t teżi illi rridu nżommu l-età ta' 65 sena. Imma dak li aħna nixtiequ u illi nagħmlu b'tal-mod li n-nies ma jitilqux ta' 60 li jippruvaw itawlu naqra aktar, Jipaw attivi naqra aktar idealment. <clears throat> Għal sentejn u anke tlet snin oħra. U għem rapport fuq u koll il-popolazzjoni l-edha dejjem tixjir. Wieħed irid jara lura immedjatament kif nistgħu naslu għal din il-ħaġa, kif nistgħu naslu għal din is-sitwazzjoni. Ovvjament aħna ippruvajna nafru inċentivi. Inejdu l-dak li jkun jekk inti tieħu l-pensjoni ta' 61 mhux ta' 60, ħad huna naqra Ta' 62 terġa' tieħu huna għaraktar, Jiġifieri dawn inċentivi biex in fuq ix-xogħol. Issa, is-suċċess huwa mħallat, mux ħanajt li mem suċċess imma fih kollox da. Jina, ma tantx jina favur din il-ħaġa rrid ngħid għax jekk inti ma tirnexxix b'din il-ħaġa, inti ħajkollok eh, tużi sistemi bħal pereżempju eh, il-pensjoni minn qabel. Hemm nies <clears throat> li ħallu x-xogħol ta' 50 sena. Ta' 50 jitilqu kif tista' inti eh, tistenna li nirbħu sena sentejn tlieta b'60 sena meta min jitlaq ta' 50 Jina naħseb illi il-Belġu eh, miex qed titrata din il-kwistjoni ta' mi jieħu l-pensjoni eh, kmini, jieħu l-pensjoni bikrija. Hemm intrapriżi li eh, jistgħu jkunu f'diffikultà u konxu minn din il-ħaġa, però hemm problema importanti li fuqa aħna irridu nitrattaw għax irrid ngħid li sempliċement ma jistax ikun nżommu l-istess pensjonijiet li nżommu eh, l-istess eh, allokazzjonijiet li jingħataw għal fondi ta' pensjonijiet popolazzjoni li eh, perjodu tal-omor tal-ħajja taħħa qed jitwal. Grazzi tal-attenzjoni. <clears throat> Kellim li jmiss issa, nirringrazzja lil dak kollha l-intervenew. Mod ġenerali il-Parlament Ewropew jaqbel u qed eh, jappoġġa l-linji tal-Presidenza Belġana, jibba forsi eh, wieħed ikollu ċertu punti partikolari li ma jaqbilx, pero jħan nitkellem fuq il-persuni disabilita u l-persuni li qegħdin f'qada dajfa. Nasa fuq dal-affarijiet qed naqblu b'mod ġenerali. Dak li xaqsam il-persuni b'disabilità l-ewwel nħettem ir-ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġus Ma'uda wieħed irid jara u xan edu pressjoni fuq l-istati membri. L-ideja miex li edu pressjoni bil-fors fuq l-istati membri. Din il-konvenzjoni hija pasta ġigant, hija avvanz enormi illi għandha xtaqsam ukoll mal-bidla fil- mod ta' kif is-soċjetajiet jaraw il-persuni b'diżabilità. F'Novembru ħajkon opportunità biex ikonna eh, skambju u biex nħedġu l-pajzi biex ratifikaw ma wkoll biex jimplementawa għax ratifikazzjoni huwa biss il-punta tluq mhux il-punta tlim. Saragoza b'konferenza ma' settur jingħad li hemm żewġ kategoriji ta' stati fl-Ewropa. Eh, stati li ratifikaw u qalu li ħanasbu kif ħa Ah, namlu l-implementazzjoni, bat hemm stati li l-ewwel jasbu kif ħajkun hemm implementazzjoni, mbagħad jirratifika x'fil m'hemmx rieda ħażina fil-fatt li wieħed idu ma jirratifika. U eh, fil-kodiċi ta' kondotta aħna wkoll fil-kodiċi ta' mġiba wkoll nistgħu nasbu fuq kif l-implementazzjoni tista' ssir. Imbagħad hemm xogħol tal-setat pubbliċi kollha fuq livelli kollha. Tkellimna fuq l-aċċess għax xarabank simma, eh, hemm il-bini pubbliku, s-servizzi pubbliċi, tagħmir, l-isport, il-kultura, l-informazzjoni. Kollox għandu jkun aċċessibbli għal kull tip ta' dizabilità u dan, eh, dan jitlob sforz. Kunċett u koll ġdid fuq il-livell ta' setta pubblika. Kulħadd għandu eh, jati semu. Naf il-qegħdin tawal ħafna iva, mena fuq il-faqar il-fenomenu huwa kompless, kulħadd jaf li m'hemmx miżura waħda miraklu li ħassolvi kollox xuħut saħu li hemm bżonn miri f'ċifri. Għandna dawn naqis ta' 20 miljun hija deċiżjoni tal-Kunsil tas-17 ta' Ġunju. Imma <clears throat> il-Belġu xtaqat li jkun hemm mira ambizjuża però tkun hemm ukoll eh, miżuri u għodda ta' segwitu u naqat ma' dak li qalet Loretta Onkelix li nkunu nafu aħjar niġildu aħjar u nadattaw l-affarijiet eh, skont eh, l-aspetti reali. Marċin ta' għal-wes imem ħafna wieħed xwieħed jgħid il-faqar posti tfal ħafna tkellmu fuq din il-ħaġa hemm dik il-konferenza fit-tieni u t-tielet eh, settembru li mis, Marshall Famel aħna irridu niġildu l-faqar fost it-tfal għabbażi ta' drittijiet ta' tfal, pero niġildu dan mod multidimensjonali. Dan għandu xaqsam matħul imma wkoll mal-aċċess għall edukazzjoni l-informazzjoni, s-saħħa u l-akkomodazzjoni u affarijiet oħra. Nittamar din ir-rakkomandazzjoni eh, narawa eh, fitmim il-presidenza eh, belġana. Nafliħat ħafna fit-tun u niskuża ruħi. Le ma fit-tun, kont konċis, perfett, Eh, il-mod kif imxejt, grazzi li tlet eh, kollegi kolla li kellna unnek, naguralkom presidenza tajba nafu li jab li żmien tal-presidenza u għazmin eċitanti għax wieħed ikun jista' sa' il-qudiem ċertu ideat li kollu però hija sfida wkoll għax inti t-tġib il-kollegi tiegħek eh, biex jaqblu miegħek ukoll. Nawguralkom allura ħafna suċċess. Chers collègues, je vous propose... Eżis kollegi niproponilkom illi naddu dritt għal punt disa fuq l-agenda tagħna. Jisser wasalna biex nalqu rapport tal-kollega tagħna ċaba Ori illi għadu mhux qiegħtaw. Jew iva. <clears throat> Sur Ori Ma nixtieqx nibda l-votazzjoni tar-rapport tiegħek mingħajr ma inti tkun hawnhekk. Maħan votaw fuq rapport ta' sur ori fuq linji gwida l-politika dwar l-impiegi tal-istati membri. <clears throat> Għanna u kol zewċ opinjonijiet li u mil komitat tal-Impiegi u mil komitat tal-Nisa nitlob li l-kull kollega biex tipruvaw matul il-votazzjonijiet ma tqodux titkalmu bejnietkom artiklu 2 kompromess ke minnu favur kontra astenzjonijiet adottat. Wara l-artiklu 2, artiklu 2a, b'emenda 134 mis-Sinjura Turunen minnu favur kontra astenzjonijiet maddiex 133 ta' Sinjura Stenruk favur kontra astenzjonijiet għadda 136 ta' rapporter favur kontra astenzjonijiet għadda 135 ta' Sinjura Plumb favur kontra astenzjonijiet <clears throat> maddiex. Fuq il-linja gwida uh, seba. Għanna emenda ta' kompromess elle fuq it-titlu minnu favur kontra astenzjonijiet għadda. ħan votaw fuq il-paragrafu 9 tal-Kumitat tan-Nisa biex nżiduh minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mena fuq linja gwida seba, mekadna għanna kompromess emme li għandu lan li jizid paragrafu favur dan il-kompromess. Kontra, astenzjonijiet <clears throat> dal-kompromess għadda. Mena issa emenda 142 ta' Sinjura Turinen favur kontra astenzjonijiet maddix. <clears throat> Emenda 146 mill-istess MEP eh, eh, e favur kontra astenzjonijiet maddix. Emenda ta' kompromess N favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess o fu it-tieni paragrafu tal-linja gwida seba' minu favur kontra astenzjonijiet għadda. Mena, issa għanna il-paragrafu 10 tal-Komitat tan-Nisa biex nżidu dal-paragrafu favur. <clears throat> Paġna disa edin issa. Mela, paġna disa qed nivutaw fuq l-annes tal-linji gwida numru 7, paragrafu 2, U għanna opinjoni mill kumitat tan nisa l-paragrafu 10 minnu favur, kontra, <clears throat> nidili li maddiċ imma ħjar naraw. Jekk kulħadd għandu l-karta tal-votazzjoni nkunu nistgħu nagħmlu l-votazzjoni elettronika. Tumuna pivote, tumuna. Kulħadd ivvota, kulħadd għandu l-karta tiegħu. Tajjeb ħafna sitwazzjoni bħal di mela. Nagħlaq il-votazzjoni. 20 kontra 27 ma deċ moċċar mena fuq il-linja gwida numru 8 fuq it-titlu. L-emenda 229 ma nixbżon nifutaw fuq u minnaħa l-oħra għanna l-linja gwida 7 l-darboħra ma nafx għalfejn. Għalli votaw fuq l-emenda 183 ta' Senjura Ovir, favur. Kontra, <clears throat> Ma nistax nara. 183 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddid moċċar. 185 irġiet irtirata l-emenda ta' kompromess PEF fuq il-paragrafu 3 tal-linja gwida numru 7 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddid. Mena, emenda Mitejn u wieħed li ġiet irtirata tlieta mena ta' Sinjura Steinruck u Sinjura Kungs minu favur kontra stenzjoni ta' u 204 ta' Steinruck u Kristensen. favur kontra stenzjoniet. Għaddit paragrafu 2 mill-opinjoni tal-Komitat tan-Nisa minnu favur kontra assenzjonijiet ma' Nous en... Issa għanna l-kompromess E fuq il-linji gwida. Skużawni, skużawni, le, le, emżon nivutaw. Emżon nivutaw fuq l-emenda 214 ta' Signora Turinen. Minu favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Mena, issa għan nivutaw fuq l-emenda 215 l-emenda 17 eh, ġitir tirata minnu favur kontra <clears throat> astenzjonijiet maddiċ. 216 favur kontra astenzjonijiet jidir li għaddit imma ħanaraw. 216. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. vota Nala il-votazzjoni. 27 kontra 22 għaddit. U allura l-emenda 17 ehm, hija kompatibbli mela minu favur kontra stenzjoniet għaddit. 218 tar rapporter favur kontra stenzjoniet għaddit. Linja gwida numru 8 għal l-emenda ta' kompromess E minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 tal-linja tal gwida numru 8 tal emenda ta' kompromess R minu favur kontra astenzjonijiet. Skużawni, qed <clears throat> nivutaw fuq l-emenda ta' kompromess. Skużawni, skużawni, jara. Grazzi eh, tal-li eh, din attendi nivvotaw fuq il-paragrafu 25 tal-Komitat Ekon biex nżiduh minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mena l-kompromess erres sa favur. Kontra astenzjonijiet <clears throat> għadda. Wara l-paragrafu 2 tal-linja gwida 8 għanna l-emenda 248 ta' Steinruku Christensen minu favur kontra sanzjonijiet e għaddit. L-emenda 21 ta' 244 u 45 ġew irtirati u issa għanna l-emendi li ġejjin li ġew kompromessi mill-kompromess. Issa wasalna fl-emenda 251 ta' Sinjura Turinen u oħrajn minnu favur kontra <clears throat> jidir li li maddiċ imma ħannu verifikaw. 251. Għati vota nara il-votazzjoni. 21 kontra 120 fil-fat maddiċ. 252 ta' rapporter favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 253 ta' Sur Sarkas um, favur. <clears throat> Dinja kompatibilità sur rapporter favur kontra sanzjonijiet għaddit. 254 taħt l-istess kondizjoniet minnu favur kontra astenzjonijiet ma' <clears throat> 218. ġiet adottata. 24 taqa l-istet l-istess il-265 u 266 u 267 u 28 tal-Kumitat Ekon. <clears throat> Mena wasalna l-emenda 268 tas-sur Orri favur. Kontra? Astenzjonijiet ħan verifikaw imma jidir li l-għaddit. Verifjon l 200. Mena, il-268 ta' rapporter Niftaħ il-votazzjoni, nara il-votazzjoni. 23 kontra 26 fil-fat. Insomma, xatina, maddiċ kull kifen Issa 269 tal-Sinjura Stajnuku tal-oħrajn. Eh, minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 270 tal-rapporter minnu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Ħanaraw. Għan verifikaw mena 270 verifika ta', ta dil-emenda. Kulħat vota nara il-votazzjoni. 25 kontra 21 <clears throat> Kellek raġun għaddit. Kif għatina? Ħamsa għaxin ġi tirtirata, mena ħanivuta fuq il-kompromess essa. Favur. Kontra sanzjonijiet għadda. U issa mena wasalna l-emenda 271 ta' Sur Thomas eh, eh, Handel li nistaw narawa bħala eh, votazzjoni fuq l-inżiduwa. Pagġna 20 kalima qed qalet is-Sur Mann. <laughs> imma b'dik li daħalt, bil-kalma li daħalt jiena daħal koalizjoni kbira e-, enormi. Hawnhekk għandna l-emenda ta' Sur Thomas Handel ta' Senjura Zimmer u ta' Sur Luir Jarik mela l-emenda 271. Immert najdilkom li rapporter huwa kontra. Mela 271 minu favur, kontra, astenzjonijiet <clears throat> maddeċ. Issa nifetaw fuq il-paragrafu 29 tal-Kumitat Ekon. Minu favur? kontra astenzjonijiet għaddit. Niverifikaw jek tridu. Fuq paragrafu mela 29 tal-Kumitat Ekon. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. <clears throat> Ħankun qalbi ma koħerġu nibdew il-votazzjoni. Kulħadd ivvota fuq fuq din l-emenda? Kulħadd eh, kellu ċans jivvota? Hemm bżonn il-koordinaturi jagħtu l-indikazzjonijiet ta' kif ħajsiru l-votazzjonijiet għax hawn min għadu qed jaħsibha kulħadd ivvota. Jien ma votajċ ara. <laughs> Bo, se jitulbu bula voti. Ma nista kulħadd ivvota. 26 <clears throat> kontra 22 għaddiet. Paragrafu 20 tal-Komitat tan-Nisa biex nżiduha minu favur. Kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Issa 291 ta' Sinjura Plum favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wasalna issa fl-emenda 293 ta' Sinjura Turunen minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 294 mill-istess eh, awtur favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa fil-premessa wieħed emendat 120 ta' Sur Thomas Handel minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. <clears throat> Wara il-premessa wieħed hemm paragrafu eh, wieħed mill-Kumitat tan-nisa favur kontra astenzjonijiet għadha, premessa tnejn kompromess A minu favur kontra astenzjonijiet għadda. <clears throat> L-emenda 31 tas Sinjura Steinruk u oħrajn minnu favur kontra astenzjonijiet maddeċ paragrafu 2 tal-Kumitat tan-nisa minu favur kontra astenzjonijiet Maddiex paragrafu 3 tal-Komitat tan nisa wara l-premessa t minu favur kontra astenzjonijiet <clears throat> għaddiet. Mena premessa erba, emenda 33 ta' Sur Thomas Hendel minu favur kontra astenzjonijiet maddiex. 34 ta' Sinjura Figueredo favur kontra astenzjonijiet maddiex. 35 ta' Sinjura Rapti u ta' sinjura xtaruk favur kontra stanzjoniet ma' deċi f'dak li xasem premessa ħamsa emenda ta' kompromess vernu favur kontra stanzjoniet. għaddit. <clears throat> Mena, issa wassalna wara l-premessa ħamsa l-emenda 40 ta' sur kabuna minu favur kontra Jidri li ma' diċi ma' ħana rawna Mena l-emenda 40 ta' sur karbnoħ. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. tletin kontra 14 adottata b'mod <clears throat> Premessa 6 emenda ta' kompromess ġeminu favur kontra astensjonijiet għaddiet. c'est pas Nous votons l'amendement 43. Melissa, naddu għal votazzjoni tal-emenda numru 43 favur kontra Ejja nerġaw namlu għal emenda 43 favur kontra stenzjoniet maddiċ. Premessa numru 7 kompromess numru 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 minna tal komitat telekon no favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa numru 8, kompromessa kompromess E, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 favur kontra stanzjonijiet maddiex. Promessa 8a, kompromess F, favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-emenda 69 ta' Sinjura Turuna Nissen favur kontra astanzjonijiet maddiex. Premessa numru 9 kompromess ge favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 6 mill kumitat kon favur kontra stanzjonijiet ma Paragrafu 6 mill kumitat fam favur kontra astenzjonijiet ma Issa għanna l-emenda 77 favur kontra. Astenzjonijiet aħjan ċekjaw għadi. ċekjaw l-emenda 77 kieġobkom votaw. Kulħat vota votazzjoni maluqa. 27 favur 120 kontra għaddit. L-emenda 78 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa għaxa, kompromess għakkam, minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 11, kompromess I. Reporter jishtiq jitkellem. Biex Wara l-kelma find irridu wara l-kelma fight irridu ndaħlu l-kelma against naħseb hekk ngħidu fight against segmentation bekk inkunu ktar ċari l-kollegi minna tal-Partit Politiku tal-Liberali suġġerixxew din il-bidla.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 Mela minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Promessa numru 10, minn favur kontra stanzjoniet għaddit. Paragrafu 7. Mil-Kuvitat Min favur kontra stazzjonijiet maddix. Nad issa wara il-premessa numru 11 għandna l-kompromess u favur kontra stazzjonijiet għaddiet. L-emenda li mis favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Naddu għal l-emenda 107 minn u minn Reuter ma favur kontra stanzjoniet għaddiet 108 hija taqbel maħadi favur kontra stanzjoniet għaddiet. Paragrafu 12 tal-Komitat kon favur kontra Paragrafu 12 tal-Komitat kon favur kontra ast Astenzjonijiet għaddit. Emenda 110 neħinja sa premessa numru 13 kompromess jem minn favur kontra astenzjonijiet għaddit.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 astenzjonijiet għaddit. Kompromess tem, ma favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa wara premessa 13 aħna għanna l-emenda 119 ma favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 115 li taqbel magħha favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Emenda 117, minu favur. Kontra, astenzjonijiet, ma tiċ. Premessa 14, emenda 120. Minu favur. Nħata s-senjur Thomas Hendel, mux minna ħata s-sur Thomas Mann, skużawni, hinkollu nħawat isimkom. Mela, l-emenda 120 nantu ma sandal waħrajn favur kontra stenzjonijiet, ma tiċ. Emenda 121 minn favur kontra stenzjonijiet. Għaddit. Emenda 123 minn favur kontra stenzjonijiet. Għaddit. Premessa 15 numru wieħed 24 favur kontra sanzjonijiet għaddit. 125 taqbel ma l-elementi taqbel għamil favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 16 minn numru 127 favur kontra astenzjonijiet ma għaddit. 129 favur kontra astenzjonijiet ma għaddit. 128 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 17 il-paragrafu 19 għat tal-Kumitat Ekon favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 17 għam 130 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Bekk aħna temmejna il-vot il-vot tagħna issa nixtieq li nivvotaw fuq il-rapport kollu kemm votazzjoni ftuħa.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

dwar l-iżvilupp ta' ekonomija sostenibbli u hekk aħna għandna ħames opinjonijiet ġew millikon MV Fam Mitre u Reġi. Emenda 22, favur kontra stenzjoniet ma' Paragrafu wieħed MV tlieta favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Nejn ċekjaw jek u di. Emenda numru 3 mill-Kumitat MV, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. 26 favur, 22 kontra. Tajjeb din għaddit. L-invi wieħed issa favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Hemen daħdax għal reġi favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni magħluqa issa 27 favur, 20 kontra. Għaddit. E kont nejn, issa votaw fuq il-kompromess D. Favur kont eh, kontra stanzjoni ta' Issa wara l-paragrafu wieħed għandna MV 5 favur kontra astenzjonijiet. Ma ikon wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet. mv 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet Itre wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet Klemenda 33 minn Thomas Mann favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ikon 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess E favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emen issa wara paragrafu 2 għanna l-kompromess BB favur kontra eh, Ħjar nċekjaw din votazzjoni elettronika fuq il-kompromess BB. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. 20 favur, 26 kontra, dan din l-emenda ta' kompromess, illi ma tantx jidher li daqshekk kompromess għax nitċekkjawha. Paragrafu 2 daħan 25 favur kontra. Favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ. Emenda 29. Favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ. Paragrafu 3, kompromess F, favur kontra astenzjoniet għaddit. Wara paragrafu 3, tini parti tal-paragrafu 6 ta' MV, favur kontra astenzjoniet maddeċ. Itri 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Envi minja favur kontra astenzjonijiet. Ħajkonna kontroll elettroniku fuq nv minja Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni samaluqa. 21 favur, 25 kontra, maddiċ envi disa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Envi 10 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ envi 19 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Għaddit, anzi skużawni, tgħid il-President, kompromess gess a favur kontra sanzjonijiet għaddit. Paragrafu 4. l tnejn tal-NV favur kontra stazzjonijiet. Matiċ, envi erba favur kontra astenzjonijiet. Matiċ. envi 20 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 5, menda 38. Mlan ser jessaja favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Jek tridu nitċekjaw emenda 38. Tweet. Situaxin favur, setax kontra, zewġ l-astenzjonijiet għaddit. 39 favur kontra sanzjonijiet għattiet l-40 nħejnja sena dwar kompromess akka dwar paragrafu 6 favur kontra astenzjonijiet għattiet. Fil-paragrafu 6 għanna reġi 14 favur kontra stanzjonijiet għaddit. Wara l-paragrafu 6 għandna l-ewwel parti tal-emenda MV12 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 emenda 44 tas Sir Thomas Mann favur kontra stanzjonijiet għaddit. Paragrafu 7 kompromess i favur kontra stanzjonijiet għaddit. Donc je comprends que puisque nous avons adopté le compromis I, nous allons... Skont kif nara jien, tajta president, la darba adottajna l-kompromess I, issa nivvotaw fuq l-emenda 8 minnaħa tal-ekon, iżdiktar l qoddim Melissa naddu għal tminja minn ekon, favur kontra estensjonijiet għaddit. Issa taħt il-paragrafu numru 8, kompromess Yeah. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Namlu verifika fuq dik il-votazzjoni fuq il-kompromess je. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 26 favur, 20 kontra, l-ebda astenzjoni. Għaddit. wara l-paragrafu numru 8 naddu għal paragrafu 2 mir reġi favur kontra astensjonijiet paragrafu 2 minn reġi favur kontra astensjonijiet għaddit Ma nafx kif għaddejna mill-paragrafu 8 iżda ek ħanamlu, tajta president, emenda 108, missur Pupakis, għaw emenda bil-fom mawek, sabiex nintroduċu l-klim fiħdan il-programmi eżistenti. Favur kontra stenzjonijiet għaddit. Mbatan l-emenda 1 08 Misur Pupakis, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 8 Reġi 6 favur kontra astensjonijiet għadda. Itre 12 favur kontra astenzjonijiet għadda. Itre 23 favur kontra astenzjonijiet għadda. MV 13 favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa naddu għal-paragrafu 10 mill-lekon favur kontra astensjonijiet għaddit, MV7 favur kontra astensjonijiet għadda, MV17 favur kontra estensjonijiet għadda, 73 mis-Sinjura Plam favur kontra astensjonijiet maddiċ, paragrafu 9 kompromess K favur kontra estensjonijiet għadda. Wara l-paragrafu 9 naddu għal itre erba favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq dan. Emende, emenda tal-itre erba. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa, 38 favur, 8 kontra, astenzjoni wahda taddi. it ħamsa. naħseb li din hija żied għal dak li għadna kemm votajna, favur kontra astensjonijiet għaddit. Reġi 13 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 52 mis-Sinjura Esaja favur kontra stenzjonijiet maddiċ, 53 mill-istess awtur favur kontra stenzjonijiet naħseb li għaddit tajt il-President iżda namlu verifika fuq 53. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 26 favur, 20 kontra, astenzjoni waħda għaddiet. Emenda bil-fom il-rapporter. Titlu ġdid potenzjal tal-impigi għal nisa u l-irġil f'ekonomija sostenibli ġdida. Hemm xi oġġezzjoni le li mela nivvutaw favur kontra astensjonijiet. Naħseb li naħseb li ma ditx. Namlu verifika. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 25 favur, 21 kontra l-ebda astenzjoni taddi. Għal dawk li votaw kontra edin jamlu oġezzjoni li laqqas votaw għal-emenda orali. Uxek, mela, s-sanaddu għal-paragrafu wieħed. Favur? Fem wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Fem A dinja zida wkoll favur kontra astensjonijiet taddi. Fem erba favur kontra astensjonijiet addit. Paragrafu 10, kompromess L, favur kontra stensjonijiet taddi. Wara paragrafu 10 għanna fem 8, favur kontra astensjonijiet maddiġ. Fem 19, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Fem 20, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Fem sitta, favur kontra astensjonijiet għaddit. Fem disa, favur kontra astensjonijiet għaddit. Fem 11 favur kontra astensjonijiet għaddit. Fem 13 favur kontra astensjonijiet għaddit. Fem 14 favur kontra astensjonijiet għaddit. 113 Missur Ludvigson Favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Fuq titlu issa, din taqa, jew le? Le? 64 minn Sinjura Esaja, favur kontra astensjonijiet, għaddit. Namlu verifika ta' president fuq 64. kulħat ivvota votazzjoni magħluqa 23 favur, 24 kontra l-ebda astenzjoni. Mela ma taddix. Paragrafu 11, kompromess M. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 12, kompromess N. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Wara l-paragrafu 12 għanna l-emenda itre 24 favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara paragrafu 12 kompromess o favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 13 emenda 76 għal tnaħħija favur kontra astensjonijiet ma taddix. 78 missur Sterks favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 14 kompromess P favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 15 kompromess E favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara paragrafu 27 għanna l-emenda 136 Misru Pupakis favur kontra astenzjoniet jaddi. Paragrafu 16 kompromess R favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara dan Wara paragrafu 12 għanna 75 Mr. Pupakis favur kontra astenzjonijiet jaddi. Paragrafu 17 emenda 92 Mr. Kretu favur kontra astenzjonijiet taddi. Wara l-paragrafu 17 emenda 93 favur kontra astensjonijiet taddi namlu verifika għal 93. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni elettronika, votazzjoni maluqa, 27 favur, 20 kontra, l-ebda stenzjoni. Tati. Kompromess S. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Tati. Wara l-paragrafu 3 Emenda 35 is-sur Popakis, emenda bil-fom to devise in cooperation with. Emenda 35 dek l-emenda bil-fom favur kontra stensjonijiet taddi. Itre 11 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 18 għanna żewġ emendi li ġew irtirati mela ngħaddu għal kompromess te favur kontra stenzjonijiet jaddi. Paragrafu 19, kompromess U, favur kontra astensjonijiet Wara l-paragrafu 19 għanna l-ekon tlita favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 20 favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 21 kompromess wa favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 22 kompromess xe favur kontra astensjonijiet jaddi. Paragrafu 8 mir-reġi. Favur kontra astenzjonijiet jaddi. It-tieni parti ta' paragrafu 1 mir-reġi min huwa favur kontra astenzjonijiet jaddi. Reġi 5 favur kontra astenzjonijiet jaddi. Emenda 34, Mr. Pupakis, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Itre 14, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Paragrafu 23, kompromess Y, favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Naddu issa għall-emenda 117 mis-Sinjura Delli u Schroeder favur kontra stenzjonijiet maddiċ. 119 mis-Sinjura Kretu din palazida favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 24, emenda 120 mis-Sinjura Essaja favur kontra astenzjonijiet Namlu verifika. 120 verifika miftuħa. Kulħadd ivvota? malu għam, 26 favur, 21 kontra l-ebda estensjoni. Mela taddi. 121 Missur Pupakis favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess Z favur kontra astenzjonijiet jgħaddi wkoll għal paragrafu 25. Wara paragrafu 25, emenda 124, favur kontra astenzjoniet taddi, 127, favur kontra astenzjoniet taddi, MV 23, favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 26, kompromess AA, favur kontra stenzjonijiet għaddit ukoll. Issa naddu għal 125 missur Popakis, emenda orali, nbidlu l-kelma green ma sustainable favur kontra stenzjonijiet taddi. MV22 favur kontra estensjonijiet taddi. Issa, kwotazzjonijiet, emenda bil-fom, mis-sinjura Schröter, favur kontra stensjonijiet taddi. Imbat itre tnejn, favur kontra stensjonijiet taddi. tnejn mir rapporter favur kontra stensjonijiet. ma taddix. Tlieta mis sinjura Esaja, dinija tnaħħija tal-kwotazzjoni zbatax, favur kontra stensjonijiet ma taddix. Erba favur kontra astensjonijiet maddiċ. 5. Favur. Namlu verifika. Namlu verifika fuq il-numru 5. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. 25 favur, 22 kontra l-ebda astensjoni. Taddi. Iżda, il-PPE jider li għandhom xaġa ħażin. Intom tħawdu l-votu jiena tinħawat il-Thomas Mann ma' Thomas Hendel. Din tgħaddi iżda mhux noqogħdu nagħmlu għavizzju din, diġà tieni darba li ġrat. Mhux ħanqogħdu nagħmlu verifika fuq it-tlieta, kienet ċara. Issa fuq numru 4, nerġgħu nivvotaw fuq numru 4. Mhux se noqogħdu nibdew mill-bidu. Jekk fem bżonn nagħmlu din it-tibdila fil-planarja mbagħad. Erba għas-Sinjura Esaja. Favur? Il-votazzjoni miftuħa, nsi votazzjoni elettronika. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 26 favur, 21 kontra, l-ebda astensjoni. Taddi fiċċar. Ħamsa issa l-Sinjura Esaja. Jekk ġeba. Huwa possibbli li nivverifikaw numru tlieta jekk hemm bżonn tbidlu fil-plenarja. Diġà biddilt il-vot għat għal darbtej tajt il-President. Jinstaqsej tal-verifika. Inti ma melċek u mus se nagħmel votazzjoni nerġa' tajt il-President. Hamsa, Sinjura Essaja, minn huwa favur? Min huwa favur? Għal numru 5. Kontra? Għasten, namlu verifika. Tul mona pi voti? Kulħat vota, nara il-votazzjoni. 26 favur, 21 kontra għaddiet, 26 ta' senjura essa jaminu favur, skużawni, 6 ta' senjura essa jaminu favur, kontra, astenzjonijiet l-istess votazzjoni għaddiet. mena tal-Komitat ITRES, l-votazzjoni numru 1. Favur kontra għaddit, tlita tal-istess Komitat favur kontra, astenzjonijiet ma għaddit, Is-seba tal-rapporter terminu favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mena, issa wasalna l-premessi, għanna l-premessa be emenda 8 tal Senjura Steinbrook, minu favur, kontra sanzjonijiet għaddiet. Premessa ċemen da dissa ta' sinjura Essaja b'emenda orali li għandalan illi l-IPPC nibdluwa Copenhagen Accord. Minu fa' Accord jew agreement? Accord, tajt l-Inglis, Copenhagen Accord, ok. Mena, id-disajt mibdu l-ek favur, kontra, astenzjonijiet Għaddiet. Mena wara l-premessa ċe Għanna l-paragrafu 4 tal-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali b'emendi orali li jiduru li emendi lingwistiċi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wara l-premessa de emenda 10 tas sinjura Omen Reuten minu favur kontra astenzjoni tal verifika u emenda 10 tas sinjura Omen Reuten. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. 25 favur, 22 kontra <clears throat> għaddiet. Paragrafu B tal-Kumitat Itrem minu favur kontra astenzjonijiet ma' għaddiċ. Mena fil-premessa E. Għan verifikaw mena il-bet tal-Kumitat Itrem niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. vota Mela qed nifutaw fuq il-paragrafu bet tal-Kumitat ITRE rapporter huwa kontra. Il-votajna mena nara il-votazzjoni. 26 favur, 18 kontra, 3 astenzjonijiet għaddit. Premessa E, kompromess A, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit le kienet ċara. Ijek intom jorġib lilkom imma kienet ċara li li jaddottata. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. 120 favur satax kontra għaddiet. U wara il-premessa E Hemm paragrafu 10 tal-Kumitat itreb emendi orali minu favur kontra astenzjonijiet għaddit l-14 ġir tirat mena ħan votaw fuq il-kompromess be fuq il- eh, premessa F favur kontra astenzjonijiet wara l-premessa F għana paragrafu 15 tal-Kumitat eh, orali li kellna qabel favur kontra astenzjonijiet għadda mena l-emenda 17 wara l premessa eh, seba minn rapporter favur kontra maddiċ. Paragrafu B tal-Komitat tan-Nisa minnu favur kontra astenzjonijiet għadda premessa G kompromess ċe minnu favur kontra astenzjonijiet għadda. Wara l-premessa G, paragrafu F tal-Komitat tan-Nisa favur kontra stenzjonijiet għadda ċe tal-Komitat tan-Nisa favur kontra stenzjonijiet għadda. Mena issa wassanna fil-paragrafu D tal-Komitat tan-Nisa favur kontra stenzjonijiet għaddit, E tal-Komitat tan-Nisa favur kontra stenzjonijiet għadda. is sinjura kretu minnu favur kontra stenzjonijiet għadda. Sa' votaw fuq il-test kollu kemmu votazzjoni elettronika niftar votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. 43 favur, wieħed kontra u tliet astenzjonijiet prosit nir-rapporter tagħna. Mena mela, issa wasanna fl-aħħar votazzjoni tal-odwa ta' dal-odu li għandna l-opinjoni tas Sur Thomas Handel fuq il-ħaddima nisa li kollom kontratti li ikunu prekari. Mena, paragrafu wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiex. Mena tnax minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet wara l-paragrafu wieħed emenda 13 mis-sinjura Runzulli minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sinjura Harkin, nitlob vot maqsum fuq l-emend 14 kjoġobkom. Eh, sar il-ħin imma insomma. Mena għaw eh, oppozizjoni illi kun għaw vot maqsum fuq din it-talba tal-grupp liberali. Mena tista tamam l-emenda, għara l-emenda u najdilkom fejn rrit naqsam l-emenda tajt seħu l-Kommissjoni u l-Istati membri sabiex u jimplementaw miżuri biex jiffaċilitaw edukazzjoni, taħriġ u studji eh, sodisfaċenti għan nisa u nofru eh, għajnuna għal nisa u tfalli ġeji minn sfond ta' immigrazzjoni. Nitlob biex naqsmu għamme u pija tal-emenda ta' ċu nisqu fuq barra minna fuq ħtiġa l nisa li wara li fuq xol minħabba li ikunu ħajweldu sabiex eh, ikomplu b'mod attiv ifittxu illi jirġimu l-lura għax-xogħol. Mena l-grupp liberali qiegħed jitlob illi konna vot maqsum wara eh, nisa użaza eh, u tfajliet eh, minn sfond tal-migrazzjoni. Mena, Nibta fuq l-emenda 14 sa wara li qed ngħidu tfajliet ġejjin mill-immigrazzjoni. Mena minnu favur din il-parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa ħan nivvotaw fuq il-pija tat-test اللي هو nisfqu barra منك اللي هو huwa meħtieġ li nisa li jkunu wafqu li من xogħol minħabba li kienu ħajweldu illi jimpenjaw ruħhom mod attiv sabiex eh, jieħdu attività professjonali minnu favur din it-tieni Pourquoi je suis contre Alors. Maintenant. Moi, je serais socialiste, pour, hein, <laughs> Jina, eh, socialista nivvota favur. Minu favur din it-tieni parti. Minu kontra. Astenzjonijiet. Il-riżultatu ħajkonna għan Moi, What? It's Yeah, but after, no ma after maternity leave, you choose. choice. <laughs> bon. Alors, le vote est clos. Mena nala il-votazzjoni. 16 favur, 11 kontra, 17 l-astenzjon. L-astenzjonijiet qed jirpu hawnhekk. Dan il-fisser din it-taqsima għaddiet. <clears throat> Wara ċertu konfiżjoni. Mena paragrafu 2 Emenda ta' tneħija mis senjura Gerling favur. Kontra assenzjonijiet maddiċ. Issa wasalna fl-emenda 116 minu favur, anzi 16 biss minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet wara l-paragrafu 2, paragrafu 16 eh, mill-Sinjura Plumb, favur kontra għaddiet, 18 favur kontra astenzjoniet mill-istess autura għadda wkoll. Paragrafu 3, emenda ta' kompromess għamenu favur kontra astenzjoniet għaddiet. il-grupp tal-ġiwi talbuni biex nivvotaw bħala biċċa biex nżiduwa biex nivvotaw mena l-emenda 23 illi ma ħatiġiex meqjusa bħala li koperta mill-kompromess għa jekk nistaqsi il-rapporter nasib ħajad li jaqbel ma din interpretazzjoni li qed nagħti eh, għal din l-emenda ma wħad kontra mela l ħanivvotaw fuq l-emenda 23 bħala li ħanżidu mal kompromess għaminu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa wasalna wara l-paragrafu 3 l-emend 24 ta' senjura u minn rajti minnu favur. Kontra stenzjonijiet għaddit. Paragrafu 4, emenda 25, emenda biex innaħu favur kontra astenzjonijiet ta' maddit. Emenda 26 ta' senjura Cornelissen favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wara l-paragrafu 4 menda 27 ta' Sinjura Plumb minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit 28 ta' Sinjura Cornelisen favur kontra astenzjonijiet għaddit. 29 <clears throat> ta' Sinjura Jotova favur kontra astenzjonijiet għaddit. 30 ta' Sinjura Plumb favur kontra stenzjonijiet għaddit. 31 l-istess autur favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 6 għal ta' kompromess vermin u favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 7 zewċ emendi, tlet emendi ta' tneħija 38 sa' 40 favur kontra astenzjonijiet għaddew. U għallura sewa salna fl-emen 44 ta' Sur Thomas Mann li ġiet irtirata mela allura mmorru dritt tal-paragrafu 8 Għanna l-emenda 45 sa 47 li huma l-istess u li huma emendi biex inneħu xi affarijiet ħana nivvotaw fuqhom f'daqqa favur kontra assenzjonijiet ma għaddewx. Ħani verifikaw. 45 sa 47 niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. 27 favur, 20 kontra. Mena għaddew. Mena issa wara l-paragrafu 8 wasalna l-emenda 49 tas-sur Kaċin minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Dejjem wara l-paragrafu 8 u emenda 50 ta' Sinjura Jotova minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa A kompromessa C minu kompromess ċe minu favur kontra astenzjonijiet għaddit wara l-premessa A emenda 3 ta' Sinjura Cornelissen minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit Emenda ta' kompromess D prezentata minn ħames gruppi minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit wara l-premessa A Dejjem għanna l-emenda sitta prezentata mis-Sinjura Ronzu li b'emenda orali mawħat kontra l emenda orali ħan votaw fuq favur kontra stenzjonijiet għaddit. Mena wara l-premessa A, emenda seba mill-istess autur minnu favur kontra Astenzjoniet maddiċ. <clears throat> Emenda 8. Għan verifikaw jek trid mena s-seba. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. 26 favor, 21 kontra. Wetkom li ċara kienet fajnija. <laughs> Imma hawnhekk wieħed ma jistax jagħmel dak l-affarijiet. Mena, emenda tminja ta' Sinjura Jotova adottata moċar, disa ta' Sinjura Jotova favur kontra astenzjoni ta' ditt. 10 tal-istess autur favur kontra ta' għaddit mena ħanivutaw fuq dar rapport kollu tas sur Handel, votazzjoni elettronika, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd vota, nagħlaq il-votazzjoni. Wieħed u 40 favur, 6 kontra, m'hemmx astenzjoni, prosit il-rapporter. Is-sur Thomas Mann. Le, Handel. Inisa, xbidan ħadim. Mena nil-taqaw l-umara l-ofsenar fit-tlita.